prezentazzjoni mill-kollegi italjani. Dan huwa punt importanti għal presidenza tagħhom iżda l-iktar importanti huwa xogħol li tnamlu f'dwar dan. Jiena wkoll kontent illi ħafna minnkom ġew illum nafu li dini ġimgħa diffiċli, ħafna minnkom sejrin għal btajjel tagħhom. Nispera li iktar minnkom ikunu jistgħu jitkellmu iktar fit-tul Għal darba oħra niskużaru għal dawk li ma sadawx jitkellmu fil-seduta preċedenti tal-laqa. B'introduzzjoni, it-task force ġiet twaqfet wara l-Konsil ta' GHC wara t-traġedja ta' Lampedusa fit-3 Ottubru fejn mitu diversi numru ta' persuni il-komunikat tal-Kommissjoni dwar it-Task Force u il-dokument ta' ħidma tal-Kommissjoni dwar l-implementazzjoni ta' dak il-komunikat diġa ġew diskussi f'diversi sedi f'din il-Komitat fil-Konsil tal-GHA, fil-Konsil Ewropew u fil-Konsil Informali tal-GHA illum Mr. Reuter Ruther ser jippreżentana il-dokument eh, ta' ħidma l-Presidenza Taljana hija għandha responsabilità li tmexxi l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni tal-Task eh, Force tal-Mediterran un bat ser najt xi ħaġa llum qabel ma nagħti l-kelma lill-Stati Membri sabiex jitkellmu jiddiskutu dan il-punt. L-ewwel qed nagħti l-kelma lill eh, Sur Ruter biex jgħidilna kelmtejn dwar it-Task Force imbagħad lill-Presidenza Taljana u nati l-kelma lilkom għal kontribuzzjonijiet tal-Istati membri qabel ma nibdew nitkellmu fuq din dan is-suġġett. Is-suġġett grazzi ħafna, President l-Għana tajjeb onorevoli membri tal-Parlament. Grazzi ħafna tal-li studentuni għaw għal din il-laqa tal-Komitat Liber u l-isbaħ xewqat Mux biex nirringrazzjakom iżda nispaċu għatlilek president għall elezzjoni tijak, kif għattu preċedentement jiena għadni ġdid, ili namel da xol għal xarajn bis, issa nħuħsib l-intern, għadni għat fil-proċess li nitallem, minix ċert tallimt kollox, ċert ma tallimx kollox. Ġiri kull ma najt, tidu tiflu naqra l-affarijiet li najdilkom. Iktar milli naqra diskors taqt nikkonsentra dwar żewġ punti essenzjali mbagħad nipprova nwieġeb xi mistoqsijiet fid-diskussjoni li jista' jkollna u nitalmu u nipprovaw nifmu Naħseb illi l-koll naqblu illi l-suġġett tal-immigrazzjoni huwa suġġett ewlini tal-Parlament anke tal-Kommissjoni rajtu l-linji gwida tal-President li qegħdin jiffokaw b'mod sħiħ fuq il-kwistjonijiet ta' migrazzjoni. Jekk. Illum qegħdin hawnhekk biex nitkellem dwar id dokument ta' ħidma dwar it-task force tal-Mediterran iżda jekk inħarsu lejn l-immigrazzjoni b'mod sħiħ naħseb illi għanna suġġett iktar wisa, vast, jekk qed titkellmu dwar flussi migratorji ta' dawn l-aħħar xhur, jekk wieħed ħares lejn eh, il-vant tal-punent tal-Mediterran, il-punent tal-Mediterran, iżda wieħed għandu jħares ukoll lejn il-vant u l-sitwazzjoni instabli tal ukrain tal-Ukrajina għandna diversi suġġetti mhux biss il-Mediterran, il ċentru tal-Mediterran illi fuq palissa qed tingħata ħafna importanza. Il-President diġà tkellem dwar dak li jed kelli ngħid dwar l-oriġini ta' dan it-task force u mhux ser noqgħod naqralkom id-dettalji dwar 44 paġna ta' 300 azzjonijiet li għanna f'dan id-dokumenta ħidma anness mar-rapport ta' Task Force ta' Mediterran illi identifikajna diversi azzjonijiet konkreti li nistgħu nieħdu. Ċertament fid-diskussjonijiet ta' dawn l-aħħar ġimgħat fuq livell tal-Ministri tal-GHA li kien ċar huwa li kien hemm bżonn ta' ċertu prioritajiet. Prioritajiet fl-attività li ħanamlu fil kuntest tal-Mediterran, tal-ċentru tal-Mediterran. Naħseb illi fil-realtà l-aħjar mezz biex jinaqdu dawn il-prioritajiet huma taħt tliet pilastri u l-pilastru huwa l-attività huma l-attivitajiet illi aħna ser nagħtu bidu jew insaħħu fil-pajjiżi terzi ikkonċernati. U dan jitratta partenarjati ta' mobilta' programmi ta' protezzjoni, ta' protezzjoni u mistoqsijiet fostom kif nistaw nġirdu kontra traffikar, unsaħħu il-networks ta' uffiċjali ta' kuntatt u kif nistaw ukoll nivvalutaw ir-riskju u l-benefiċċji tal-migrazzjoni. Tini pilastru moċċar jittratta il-sorveljanza fil-frontiera kif u kif ħafna qed isejħu il-tawara mara nostrum, post mara nostrum. Wara dak l-avveniment traġiku li semma il-kellim il il-president ta' ottubru fejn iktar minn 360 ruħ mitu barra fix fil-libħra madwar Lampedusa Sfortunatament jekk inħares lejn il-figuri għall-ewwel sitt xhur bħala vittmi ta' persuni li qed jipprovaw ibaħru fil-Mediterran, għandna figuri ta' kważi 160 persuna illi ġew rapportati neqsin mill-operazzjoni tal-Frontex, jiġifieri s-sitwazzjoni qiegħda pjuttost gravi anke minkejja li hemm l-operat tal-Mara Nostrum imsaxħax irridu neġaw nikkonsidraw kif ħan indirizzaw din is-sitwazzjoni korrenti. Hemm diversi ideat, iżda naħseb fid-diskussjonijiet jaf ikun utli illi nistaw nittrattawhom hemmhekk f'dak l-istadju. Fit-tielet pilastru għanna l-pilastru tal-pajis terzi, tal-pajizi terzi, għanna t-tini pilastru ta' kooperazzjoni, un għanna il-pilastru li jaqa taħt it-titlu ta' solidarieta responsabilta feħdan l-Unjoni u bħala persuna li għadni ġdida rajt diversi diskrepanzi vizavi is solidarita iżda naħseb li permezz ta' dan it-titlu naħseb li hemm fejn wieħed jista' itejjeb naħseb il-kooperazzjoni tiegħi aħna ser ngħinu għandna bżonn illi ikonna avviċinament Ewropew għal dan iktar milli konna sitwazzjoni diviziva. Dan ifisser operat imsaħħaħ tal-EASO illi kunem sistema tal-azil li taħdem irridu nindirizzaw situazzjoniet ta' emerġenza minajr ma naffetwaw b'mod ħażin stati membri oħrajn eccetera eccetera Bekk, Irridu nifokaw dwar il-ċentru tal-Mediterran fuq diversi kwistjonijiet fostom il-Libja. Naħseb li din hija xi ħaġa li rridu niddiskutu wkoll. Imbagħad wieħed irid jistaqsi x'tistgħu tagħmlu intom f'dan il-kuntest mhux biss fil-kuntest tat-task force tal-Mediterran iżda li jkun hemm tfassil politiku apposta għal ħames snin li ġejjin. Jekkux dibattitu dwar rotot legali għall immigrazzjoni naħseb li hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu dwar dan. Jekk qegħdin nitkellmu Iżda nistgħu nagħmlu ċertu progress jekk għandna verżjoni konvinċenti x'nirrakkontaw fir-rigward tal- front estern qed nara wkoll dibattitu twal dwar il-sistema Ewropea, anka l-budgets li għanna allokati għal dan għall aġenziji fil-qafas tal perspettiva multi finanzjarja multianwali. Kif nistaw naċċertaw il-sistema tal-azil illi jintom id-deċidejtu illi din qed taħdem bħala sistema Ewropea u kif ser nindirizzaw tali punti kwistjonijiet diffiċli fostom it-traffikar tal-bnedmin u it-traffiku tal-bnedmin ukoll illi nafu li dawn huma żewġ suġġetti differenti. Qed taraw illi naħsbu fl-operat fiċ-ċentru tal-Mediterran, naħsbu kif ħan indirizzaw din il- situazzjoni fi żmien qasir ħafna mistoqsijiet iridu jiġu indirizzati iżda fl-istess ħin naħseb illi iċ-ċittadini Ewropej qed jistennew minn għandna illi nipprovdu ċertu risposti inħallihom l-affarijiet hekk kif huma ira lix naf li l-Parlament Ewropew ma jħux kost meta persuni titkellem fit-tul. Mina wkoll nistenna u Herqan li naħdem ma'kom. Grazzi ħafna. Sur Rute, grazzi tal-li ma' milċ diskors twil iżda identifikajt l-aspetti jew lenin Umbat nistaw narawhom fid l iktar l qoddim nixtieq forsi li jekk il-Presidenza Taljana tagħmlu hekk l-istess jekk joġobkom titħlux fid-dettall għal xejn jiprofaw għamlu dak li qal is-surrute identifikawna xinu ma l-elementi kruċjali ta' task force, l-implementazzjoni tal-pakket tal-azil, l-implementazzjoni li għasso il-konvenzjoni ta' Dublin, il-Konsil ċertament għandu rwol il jimplementa tuna l-opinjoni ta' kom iktar mill-li konna diskors U hemm diversi, diversi membri li għandhom esperjenza u hekk u jistajenu na biex nagħmlu ċertu progress. Is-Sur Kolombo issa ma nafx. Lodwa tajba. Jiena Filippo Kolombo, koordinatur tal-ġustizzja ta' rappresentanza permanenti għawek fi Brussell. Ftit klim il għaliex l-introduzzjoni ta' surrute kienet waħda f'waqta dwar dak li jedna anka fil-konsill informali tal- tal-laqa informali tal-ministri tal-JHA f'Milan. Aspett politiku. Dak li nixtiequ anka kif qal is-surruta illi napplikaw il-konċett ta' solidarjetà anke għad dibattitu korrenti il għaliex dawn huwa konċetti artifiċjali kulħadd irid jagħmel il-parti tiegħu. Kif qal Ministru f'Milan jidher illi hemm nuqqas ta' sodisfazzjoni kif serin l-affarijiet fi Dublin hemm ċertu nuqqas ta' sodisfazzjoni minn diversi pajjiżi li huma soġġetti għal movimenti sekondari li nixtiequ nagħmlu huwa illi naċċertaw illi jkun hemm iktar sodisfazzjon hemm limitu ta' kemm nistgħu nagħmlu iżda naħseb illi nistgħu niksbu xi riżultat f'ħin qasir. Nixtiequ nikkonċentraw fuq il-kwistjonijiet tal-emerġenza kif edna dolodu l-operazzjoni Mare Nostrum ingħatat bidu f'sitwazzjoni ta' emerġenza. Sibna ruħna f'sitwazzjoni ta' kriżi umanitarja u edna illi xi ħaġa trid issir u minn hemm bdejna bil-Mare Nostrum. Jider ċar illi Mare Nostrum huwa kunċett temporanju illi ser iċedi postu għal sistema ta' maniġjar iktar sostenibli minħabba l-pressjoni tal-immigrazzjoni. Aħna nafu illi il-Mediterran, il-ċentru tal-Mediterran hija biss parti l-iktar post fej forsi hemm immigrazzjoni evidenti. Nafu li l-frontieri kollha Ewropej huma jew jistaw ikunu soġġett għal immigrazzjoni u li qed provaw nagħmlu huwa li fix-xhur li ġejjin inkunu nistgħu noħolqu template skeda jew li nkunu nistgħu nagħtu metodu dwar kif nistgħu nindirizzaw del problema dawn it-tlet pilastri taċ ċentru tal-Mediterran kif qar is-Surrute naqblu, naqblu fuq dan din naħna nistennow illi issa li kienem diskussjonijiet tekniċi anka fost il-rappresentanzi li nkunu nistaw natu bidu malar kem jista' jkun flimkien mal-Kummissjoni mas servizz tal-azzjoni esterna u bla poċ politiku tal-Parlament biex nkunu nistaw natu bidu għal ċertu azzjonijiet f'pajjiżi terzi biex nkunu nistaw insibu is-soluzzjoni operativa biex nindirizzaw il-problema li qed niffaċċaw fiċ-ċentru ta' Mediterran. B'mod ċar, dan huwa wieħed mill-aspetti u fosthom ħajkun hemm it-tisħiħ tal-Frontex bil-fors. Irridu naddu nibdew minn hemm biex ikun hemm operat fiċ-ċentru tal-Mediterran tal illi jippermetti illi jkun hemm ċertu manager tas-sitwazzjoni Aħna narfu ir-rwol importanti tal-Parlament Ewropew nisperaw illi l-Parlament ikun iktar involut, mhux biss fuq kwistjonijiet finanzjari iżda anke fuq kwistjonijiet politiċi li jkun hemm għarfin moċċar ċar ta' dak li għandna bżonn issa u ta' dak li għandna bżonn fl-azzjonijiet komuni tagħna mhux biss bħala sorveljanza iżda bħala twettiq ta' Dublin. Dublin għandu diversi strumenti, aħna dipartitana bħala pajis pajis li nirċivu l-iktar nis tal-ewwel għanna obbligi obbligi li nospitaw daw in-nies nigarantixxu illi dawn l-obbligi jiġu rispettati nisperaw illi kulħadd jaraw l-istrumenti kollha li hemm f'Dublin l istati membri kollha biex inkunu nistaw namlu, nifacċaw b'mod sostenibli dan il-fluss ta', ta, ta persuni u biex sa, kejn, sa fejnu possibli jiġu rispettati l-aspirazzjonijiet ta' dawn il-persuni sa ċertu limiti. Ħafna minnhom jaħarbu minn sitwazzjonijiet drammatiċi. Ċertament, wieħed mill-problemi u mbagħad najt diju daqshekk. Wieħed mill-aspetti huma hija x'jiġri minnhom dawn in-nies li qegħdin jintbatu qegħdin jaslu fl-Afrika ta' fuq nisperaw li jkun hemm programm ta' protezzjoni reġjonali li jkun tajjeb biżejjed ċertu element tajjeb ta' resettlement u nisperaw illi li kun dan li nkunu nistaw namlu anki aħna bħala taljani. L-aħħar punt, il-punt kontra dawn il-kriminali illi edin jimmanġjaw dan it-tip ta' kummerċ, illum dal aħħar inqabdu barklori suspetti, traffikanti ikunu xikunu nisperaw illi emmek inkunu nistaw insaxhu fi żmien qasir. Anka il-kaborazzjoni tagħna permezz ta' skambju ta' informazzjoni l-użu tal-networks tagħna fuq fuq il-post biex ikunu nistaw nolqtu dawn it-tendenzi kriminali anki il-barklori li jaġġixxu pala punt ta' transitu. Grazzi biex nerġa' nfakkar il-membri ġodda tad diskussjoni tat task force il-presidenza għanda responsabilta illi tmexxi il-pjantazzjoni ta' implementazzjoni pal mandu l-Kunsil li għanda responsabilta illi timplementa dak li għamlu diversi membri f'din is-seda, sede, fostom istrumenti fid-Dublin li ħafna membri l-om jaħdmu fuqhom. U iktar kmini dolodu tkellimt dwar l-eżerċizzju ta' mapping dwar punti oħrajn illi ser jinformawkom dwar dak li qed jaħdmu fuqhom. Il-problema hija l-implementazzjoni li ġi diskuss fil-GHA informali dawn mhumiex qegħdin jiġu implementati u lek jekk m'hemmx finanzjar għall-aġenziji Dana biex intikom sfont anke għal membri l-ġodda għanna ħafna ħin għal diskussjoni ser naqra il-lista tal-membri illi xtaqo jitkellmu. is signora Sippel, Sur Kirkle, is signora Winstrom, is-Sur Diaz de Mera, Il-Signora Gomez, Il-Signora Dali, Scar Keller, Sofi Guion, għaw xaħtiħor, illi jishtiq jitkellem Għanna ħafna ħin, jiġifieri m'hemmx problemi ta' ħin. Jekk Okay, can I apologize for saying we have plenty of time? What I mean is, <laughs> compared... Marriċ najt li għanna ħin. Ma meta mqabbel mal-problemi li kelli dolodu, nishtiq najt li għandi bizzejiet ħin għanna ċertu ugwalja, għanna ċertu kwalità. Skużaw l-attività li għaw. Għanna għandkom kważi żewġ minuti kull wieħed kważi nistgħu nibdew żewġ minuti kull wieħed. Grazzi ħafna sar nipprova nżomma dawk iż-żewġ minuti. Fil-diskors ftuħ tiegħek semmejt 300 azzjoni differenti. Dan inġanna nittamaw illi is-sitwazzjoni tal-migrazzjoni fil-Mediterran se tiġi eh, indirizzata eh, minn diversi lati. Iżda smajt qed nisimgħu illi Frontex għandha bżonn tiġi imsaħħa. issa Frontex m'għandix x'tagħmel eżattament mal-refuġjati, issa x'taqsam iżda hija ġenzija fuq il-frontieri. Għalhekk qed naħseb li forsi qed ġeluni naħseb ġifieri li Frontex ħajkollha xogħol li tagħmel il-frontieri tagħna iktar u iktar eh, diffiċli illi tgħaddi minnhom. U la se jiġri minn dawn ir-refuġjati? et irrid niftakru li dan huma nies illi qed jaħarbu minn diżastri, gwerer u problemi kbar ta' dan it-tip. Allura jekk ser nkomplu nġildu eh, għam ser namlu għam possibli illi jsibu eh, sigurta f'pajjiż fl ewropa ħafna nies eh, fl ewropa li jaslu fl ewropa forsi u ikunu qed jaħarbu il-faqar u din twassalna l-mistoqsija X'ser namlu eżattament? Anka fil-pajjiżi fejn hemm il-kriżi, fejn il-kriżi laqtet sew naraw illi hemm bżonn ta' nies li jaħdmu f'ċerta oqsma mhux biss nies kwalifikati, iżda anka nies li mhumiex kwalifikati ġifiri, ej eh, naraw biex forsi nimxu b'tali mod illi l-migrazzjoni nkunu nistgħu nużawha bħala kontribut għal pajjiżi tagħna. Issa istati l membri qed eh, jasbu li jimplementaw dan il-pakkett eh, fuq il-migrazzjoni li waslu klos biex biex jaqblu fuq u nix nara x'qed iżom l lura dan il-proċess. Issa dwar dubli nix insaqsi f'dan iż-żmien ta' kriżi net ikolna l-flussi migratorji iktar olin jekk l-istess ammont ta' flus u miex se jibqaw l-istess. Hawnhekk qed niġbru l-opinjoniet biex naraw ehm, x'għandu jinvolvi task force, ġifri mhux biss mistoqsijiet, m'hemmx bis biss tistaqsu mistoqsijiet, iżda jekk għandkom xi opinjoniet fuq task force tistgħu tistaqsuhom ukoll. Għandi wkoll apologija, nixtieq niskuża ruħi għal kollega li bistu dal-ħodu fil-lista tal-kellima. Issa il-kellim għal li sijar Mr. Kirkhope. Ketzi, Sir President, l-ewwel net nixtieq ngħid uh, on record illi aħna grati lejn dawk illi ta' kuljum inkollhom jiffaċċaw pressjoni kbira u problemi emozjonali kbar ukoll minħabba dawn l-influssi, però Nemmen li dak li naraw bħalissa, dak li naffaċċaw bħalissa, huwa jisu qed tipprova ssolvi problema kbira b'soluzzjoni żgħira. 35 elf migrant waslu l-Italja din is-sena biss. U jidir li li bis-saħħa tal-Unjoni Ewropea suppost għandu jkollna approċ iktar konġunt u approċ aħjar mill dak li għanna bħalissa l-Italja qed jaslu ħafna nies iżda proporzjon kbir ta' dawk ma jibqgħux l-Italja. Il-kondizzjonijiet il jaslu fihom dawn in-nies mhux dejjem ikunu brisset kbir u minkejja brispett kollu minkejja riżorsi li natawlhom mhux neċessarjament in-nies eh, jaslu jew jingħataw l-aħjar akkoljanza is-sistemi li hemm sabiex eh, nies jiġu reġistrati u jiġu sabiex jiġi mħaffa fil-proċess mhux neċessarjament huma l-aħjar, is-sistemi mhux dejjem ikunu msejsa sew. Irridu nħarsu l-problemi li hemm fil-pajjiżi t-oriġini, irridu naraw fejn hemm bżonn ta' aktar riżorsi nagħtuhom fejn hemm bżonn. U naħseb li importanti ħafna naħdmu ma' ġisma' dwar dan il-punt. U importantissimo illi nindrizzaw is-sitwazzjoni li tidelles essir iktar iktar diffiċli billi nużaw l-effett tal-Unjoni Ewropea kontra dawk eh, illi et, eh, kontra dawk illi qed iħeġġu n-nies jitilqu minn pajjiżhom jivvjaġġaw f'sitwazzjoni stan diffiċli. li nibbiċċa xogħol diffiċli ħafna Frontex m'għandex ir-responsabilità diretta tal-refuġjati iżda minkejja dan Frontex inkollu tiltaqa' madwar problemi fuq il-baħar u jidher li illi mhux qed nużaw il-rizorsi bl-aħjar mod, maħniex qed nindirizzaw l-affarijiet bl-iktar mod serju bl-aħjar mod u minħabba fekk eh, sfida li bħalissa diffiċli ħafna kapaċi tevolvi f'sitwazzjoni verament kaotika u kapaċi timina il-reputazzjoni tal-Unjoni Ewropea nifesa. Grazzi ħafna, issa Sinjor Bistrom. Grazzi, Sur President, jiena nilqa x-xogħol li diġà sar u ovvjament huwa ta' importanza kbira li task force jitkompla u li x-xogħol ta' task force iwassal għal riżultati konkreti. Billi m'hemmx rotot legali u siguri ta' kif refuġjati jistgħu jaslu fl-Ewropa, Dan ifisser illi l-migranti kollha li għaddu mill-Mediterran permezz ta' eh, traffikanti huma migranti immigranti irregolari sakemm dawn jaslu fuq art Ewropea jkunu jistgħu japplikaw għal istatus ta' refuġjat fi stat membru. Għalhekk jiena kemm xejn eh, imħasba dwar il-lingwaġġ li qed jintuża fid-dokument. Pereżempju, fil-punt dwar il-netwerk mediterranju fuq paġa tlieta fuq siqf jgħid eh, illi eh, ħaniġildu il-migrazzjoni irregolari. Għalhekk naraw illi qed għandna problema u qed komplu ehm, qed induru dawra mejt għaliex qed niġildu il-ridnejndu li niġildu il-migrazzjoni irregolari meta m'hemmx possibilità ta' migrazzjoni regolari. rridu solvu l-problemi fl-istess ħin insolvu u n-salvaw in-nies u dan nistgħu nagħmluh jekk nagħmlu eh, sitwazzjoni jekk nagħmlu toroq jew rotot li jkunu siguri. Nitkellmu kor dwar migrazzjoni għal xogħol u studenti Iżda jiena wara kollox ninkoraġixxi dan ix-xogħol, jiena rapporter għal eh, migrazzjoni għazzazax u studenti, jina l-tur għal regolament ta' Dublin u kol, u naf eżattament dwar xiex qed nitkellmu. Però naħseb li nista' ngħid li għandna bżonn nistabbilixxu mezzi legali sabiex nies qed fiċċu l l-Ewropa għaliex inkella għal darba tnejn kita qed jispiċċaw ikollhom jafdaw ħajjithom fidejn il-traffikanti. L-ammont ta' nies illi qed jiġu l-ammont ta' nies li qed eh, fil-fatti jisibu post fl-Europa u verament bax, verament ftit stati membri qed jipparteċipaw. Kien konferenza li ġiet organizzata minn naħa tal-Komissjoni dwar Resettlement ftit ilu. Eh, Meta tikkonsidraw li terġgħu tnedu din mill-ġdid flimkien mal-UNHCR sabiex eh, tinvolvu iktar stati membri fil-programmi ta' resettlement u jina din mistoqsija u wkoll il konsil għaliex din Issa fidejkom, intom tridu tenfasizzaw l-importanza ta' dak li tiġri fil-Mediterran u fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari sabiex ikun nistgħu ikollna approċċ Ewropew finalment dak li qed insaqsu għalih qed tipprova nimbuttakom mhux f'kantuniera mhux nġibkom darkom għal ħajt, iżda nipprova nimbuttakom lej soluzzjoni, lej li taħdmu soluzzjoni sabiex jipparteċipa kulħadd u insibu modi kif eh, l-istati membri eh, jifmu li aħjar jek nerfaw responsabilta l-kol flimkien. Jina u naħseb eh, jina qabel ukoll mal-idea li ċerta uffiċċji ta' konsulari u ta' ambasċati fl-Ewropa Eh, jistaw jiġu ntużati bħala kampiet refugġjati u jidispeċini illi din ma tissemmiex fil-dokument. Jidispeċini l-sujġet u għanjurat kompletament. Grazie Cecilia, issa Sur Diaz de Mera. Grazie ħafna, Sir President. L-ewwel nett nixtieq nilqa il-kollegi tagħna. Sur Reuter li nixtieqlu kull suċċess ngħid lil preċedessur tiegħu kellu kellu suċċess eh, fil-kooperazzjoni mal-Parlament u nixtieq il-taqsa biex kun diskutu suġġetti li huma eh, ta' interess kbir għal parlamenti mhux ħansaqsi mistoqsijiet. Biex inkompli fuq dak li qal il-President tagħna, ser għalek fuq suġġerment fuq dak li qalu, ser inkompli fuq dak li qalu u nof nati xi ħsibijiet minn tiegħi mhux insaqsi mistoqsijiet. Titlu ta' din il-laqa jagħmel referiment speċifiċi għal grupp speċjali tal-Mediterran. U għalek jien nishtiq najt illi naqbel bisħiħ ma dak illi għadu kif intqal eh, mis senjura Malstrom. Jien naqbel bisħiħ maħħa għalix naħseb illi għanda raġun. L-iktar li għandek pressjoni migratorji huma fuq in-naħa tal-Vant għandek inqas pressjoni migratorja fiċ-ċentru tal-Mediterranju iżda mek li tal traċedi u Mbagħad fuq il-punent tal-Mediterranju għandek ħafna traċedi fuq il-frontieri fuq l-art fi Spanja. L-operazzjonijiet li qed jagħmlu Frontex sabiex jikkontrollaw il-frontieri esterni serji ta' operazzjoniet li titeħħu li huma utli u meħtieġa, però mhumiex biżejjed. Iżda ovvjament ma naqbilx illi għanna insaħħu li Frontex għaliex. Għaliex l-esperjenza tal illi mhuwiex possibbli illi tkopri baħar illi huwa eluf ta' kilometri eh, twil ma nistawx namlu dan. L-operazzjoni Mare Nostrum fil-fatt falliment fl-Unjoni Ewropea. Meta niġu biex eh, indirizzaw traċedi fil-Mediterran, irridu nużaw Mare Nostrum, iġifir Mare Nostrum suppost jintuża sabiex insalvaw n-nies u mhux nipproteġu il-frontieri. il frontieri jiena f'dan it-termini mbagħad allura eh, nappoġġa li nsaħħu dawn it-tip ta' proġetti iżda rridu nżommu f'moħħna illi Frontex hija dwar il-kooperazzjoni edem tirrappreżenta l-kollaborazzjoni u l-kooperazzjoni u meta niġu biex ikkontrollaw il-frontieri esterni dawn jaqgħu taħt ir-responsabilità ta' kull stat membru. Għalhekk Frontex huwa evidenza li l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea huma frontieri komuni. U rridu jiġu protetti, rridu jiġu protetti sabiex niżguraw li aħna kun nistgħu nigarantixxu wieħed mill-ikbar eh, prinċipji tagħna, il-prinċipju u dritt tal-libertà tal-moviment. U għalhekk nixtieq eh, nikkonkludi fuq punt. Ir-refuġjati u meta ifittex għażil M'għandniex politika komuni għalihom, l-Ewropa m'għandix politika komuni sabiex tindirizzhom. Dan mhuwiex ġust. U l-pis mhux qed jiġi maqsum fuq kulħadd, Enħarġ li l-Bulgarija, l-Bulgarija waħedha ma tistax tindirizz ma tistax tindirizza r-refuġġjati kollha li deħlin mill-Libja u mill-Sirja l-Unjoni Ewropea jrid tikolla politika ġenwina bbażata fuq solidarjetà rifuġjati. Grazzi. Fil-fatt il-Bulgarija u l-Iżvezja kienu żewġ eżempji li jissema fil-Kunsil Formal tal-ġeħiċe dwar Sirja li qed jieħdu numru kbir ta' rifuġjati Sirjani fil-fatt. Issa l-kelim li mis eh, is-Sinjura Skageller. Grazzi, ħafna l-għak fil-pozizjoni ġdida tijak nisperaw illi ikona ħafna kooperazzjoni minn qrib. Issa dwar task force, eh, tu dwar diversi affarijiet interessanti taqsi tof mistoqsijiet li l on pendenti iżda il-task force ma jirċi biss jiprezenta mistoqsijiet li diġa' kulħadd għandu, iżda rrid u kol jati t-weġibiet. U meta ħares li il-rapport u dokumenta ħidma tal-Komissjoni naraw li għanna lista ta' inizjattiva li diġa qed seħħu jew inkella li diġa konna pjanajnijom. Issa x'inhu ma eżattament il-prioritajiet? x'inhuma ma l lessjonijiet li tallimtu mill-Lampedusa? Dan task force eh, fil-fatt iġib sejs wara Lampedusa. U għemmek fejn xi stati membri qed jeġezzjonaw fl-opinjoni tiegħi u tal-ħodor bħali u dan il-punt issemma wkoll mill-liberali mill-SND, kif semmejna wkoll dalodu mal-Presidenza Taljana u s-sur Alfaro eh, fil-fatt ma weġġibx il-mistoqsija kienet li kif ħaniprovdu Tu aċċess għal eh, min tfittex l-azil. In-nies qed ikollhom jażlu rotod verament perikolużi li huma ħafna flus sabiex jaslu fl-Ewropa x'memx mod ieħor kif tasal dik il-problema dak il-fulkru ta' kollox kif ħansolvu din il-problema. Biss jekk ikollna possibilitajiet legali ta' kif in-nies jitlu fl-Ewropa sistema ta' zil ma, ma jxar il-ix tistaja hekk memx metodi legali kif tapplika għalija. Kif ser nindirizzaw dik il-kwistjoni fil-program ta' Stokkolma ta' ħames ilu diġa kien qed isemmi dan il-punt u konna għadna li l studi ta' fattibilità, eccetera. Iżda anka daw l-istudji ta' fattibilità ma seħħewx għasab parka ma kankun nafu ser namlu. Issa task force xidijat għandu kif għan indirizzaw dan kollu? U rridu naraw x'jaħsbu l-Stati membri wkoll nafu li l-Kummissjoni mhix l-ikbar problema hawnhekk il-problemi ġej stati membri iżda xorta nixtieq input input minn tal-Kummissjoni u suġġerimenti. Ħafna nis diġa għalu dan l-isternejt nixtieq nkun naf eżattament intom x'tixtiequ li tagħmel Frontex. Frontex qed indirizzaw problemi differenti ħafna minn refugġati fis-Sirja e, x'eżattament qed nippretendu li jagħmlu Frontex? Għaliex qed intuhom dawk il-miljuni żejda apparti dawk il-miljoni li diġà ħadu. Nix inkun nafu mod preċis suppost ikunu jagħmlu. Dik tkun interessanti li jisir nafu għax. Forsi naqblu fuq il punti jekk biss ngħidu insaħħu Frontex u ma ngħidu xejn eżattament xejn nfissru bija dil-frażi mela għandna problema. Issa, is-sistema ta' Dublin għandha bżonn tiġi eh, imtejba, tgħidu l-istess ħaġa, eh, flima direzzjoni rridu ntejbuha għana nejdu l għanna bżon ta' ktar solidarieta, sa xinu l passi kif se nirħu dik il-solidarieta, xin il-situazzjoni attuali fil-Konsil, kif ġi diskussa fil-Konsil tal-JHA, xin inizjattivi ġodda nistaw nkun biex nibru fuq Dublin. Grazzi, issa Sinjora Dalli. Thank you, Mr. Chairman.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 ta' task force u għalek mod partikolari et eh, nindirizza et nitkellem dwar kwistjonijiet dwar il-punti sabiex intejbu sabiex indirizzaw il-problema eh, ta' traffikar jina naħseb li jekk nġibu flimkien rizorsi kolla kollha tagħna u jekk nagħmel referenza għal Frontex għal Komissjoni, l-Europol li għażo li jes eċċetra eh, l-Unjoni Ewropea verament tista' tagħti valur miżjud. Fil-fatt il-rapport ta' task force isemmi diversi proġetti pilota u għala volja dawn huma tajbin sabiex naraw eżattament xa jiġri, naħseb li għandna bżonn niżguraw valutazzjoni ta' dawn il-proġetti u mbagħad ikollna fuqom fuqhom bil-inizjattivi proġetti pilota waħedhom mhumiex ser itejbu is-sitwazzjoni u tfulija fuq il-pajjiżi fil-Mediterran. Naħseb li għandna bżonn nieħdu azzjoni kemm jista' jkun malajr speċjal meta tanqisu iż-żidiet ta' flussi migratorji li hemm fil-pajjiżi ta' nofsinhar tal-Ewropa. Għalhekk nixtieq nistieden lill-Kommissjoni sabiex tippjana bil-qoddim fuq dar il-proġetti għaliex iktar minn dismin iktar situazzjoni sirar proġett pilota fuq il-proċessar appoġġat għaddej bħalissa dan l-injattiva pożittiva iżda jiena naħseb li għanna bżon inħarsu wkoll lejn il proċessar konġunt u jinkin kun apprezza li kieku il-Kommissjoni tispjega aħjar x'azzjoni beħsiba tieħu fuq dan il-punt. Grazzi. Grazzi Miriam, issa Anna Gomez. Anke jekk l-approċ ikun wieħed segregat, u jimra biex madan, naħseb illi din l-istrateġija kif jekk qed mhix waħda li ta' tistampa reali għaliex mhux qed nindrizzaw l-affarijiet kif suppost, mhux ser taħdem, mhux ser jaħdmu l-affarijiet. Jekk minna ħal oħra għalix il passet nieħdu qed eh, jikontradixxu il-ħsibiet inizjali, xinu l-punt li għadna li negozjaw l-semijiet ta' missjoni jekk mbagħad fl-aħħar mill-aħħar il-karta li fuq huma miktuba ma jittiswa xejn għax qatt ma jiġu implementati. Xinu l-punt pereżempju dwar il-Libja kif semmejt qabel? il-mexxija tagħna titkellmu dwar il-Libja pajjiżja bl-istabilità. Il-Libja hija stat fallut. Saqsewna għal operazzjoni internazzjonali, interventi internazzjonali sabiex eh, nejnu għateleb il-kaos, dan u pajis verament rib tana. Daw ħafna mill-nis li ġej mill-pajis, fil pajis tana, u ma nis ġej mill madwar l-Afrika mu mix Libjani, u l-politika tagħna dwar mal-Afrika huma diżastru. Ejn naraw il-politika tagħna mal-pajjiżi tal-Arn tal-Afrika, l-Etjopja, Sudan, l-Eritrea, dawn il-pajjiżi minn fejn ġejjin dawn il-pajjiżi minn fejn ġejjin ħafna nies. Dawn il-politiki tagħna ma dawn il-pajjiżi huma diżastru, ejja naħdmu. U Is-strateġija tagħna mal pajjiżi oħra namluha waħda artikolata u tajba għalhekk għandna bżonn rappreżentant għalhekk għandna bżonn rappreżentant oli għall affarijiet internazzjonali li wkoll viċi president li korġna kollox flimkien xi kellha sistema mhux ħa taħdem. U għandi mistoqsija oħra tistgħu tgħidilna x'inhi x'inhu l-impatt jew x'kien l-impatt ta' dawn il-miżuri ta' awstorità sabiex nużaw rizorsi tagħna biex inkunu nistgħu naħdmu f'dan il-qafas ta' strateġija sabiex nagħmlu dak li hu meħtieġ. Għaliex jiena nħares lej pajjiż il-Portugal. U minkejja rida tajba tal-professjonisti huma ma jisirmlu xejn m'għandhomx rizorsi. U hemm U jina sabċerta l-pajis tiegħi mhux l-unika pajis qed jaffaċċa din il-problema. Jekk irridu eh, l-istrateġija tkun waħda li tagħmel sens u naqbel l fatt li hemm bżonn nagħmlu iktar enfasi fuq possibiltajiet ta' migrazzjoni legali, mela għandna bżonn nagħmlu biċċa xogħol ħafna iktar, iktar tajba minn dak li qed nagħmlu bħalissa. Grazzi Anna. Issa Silvi Guillaume. Jekk jogħġbok Silvi. Dans un autre, avec une autre manière de le présenter, je voulais un peu rebondir sur ce que vient de dire euh, Anna, puisque Nishtiq najdak li qalet għana, imma forse jdu mod xejn differenti. Dan it-task force fuq il-Mediterran u l-azzjonijiet tiegħu tkomplow mill-ewwel traġedji li rajna fil-Mediterran u l-Kummissarju Malmstrom stess qalet dan fid-dokument. Għalet li m'hemm xejn ġdid minn dan ix-xogħol kollu. l affarijiet baqgħu l-istess Aħna rridu ngħidu l-punt vista tagħna u hekk nagħmlu. Jiena jidhirli li aħna rridu niżguraw li jrid ikollna approċċ bilanċat, rridu nżommu mal-proposti li tresqu u rridu niżguraw ukoll illi ma jkunx hemm l-aspet repressiv li qisu ikun hemm lista ta' xewqat minnaħa tal-istati membri biss. Għaldaqstant, kif tista' tgħidilna li l-Kummissjoni ser tħeġġeġ l-Istati membri biex tpoġġi fis forsi xi miżuri li huma nqas popolari bħal pereżempju l-ammissjoni minn ġdid, il-viżi umanitarji, viżi ta' protezzjoni, dawn huma l-aspetti li rridu nifokaw fuqhom ukoll. U forsi għandna bżonn ftit tarif fuq dawn l-affarijiet. Ma nafx hekk hux minnu jew le, però nixtieq nkun naf jekk smajtx proġett imsejjaħ MOAS, MOAS, il-isum pjant il-bot mishtut li jagħmel l-uħ tal-immigranti li jkun hemm fuq l-ibħra u imexxi l-viżi minn hemm jew ma jaċċettax lil dawn in-nies. Isu dan finanzjat minn fondi privati intqal. Hemm koppja Maltija marbuta ma' din dan minnu jew għajdut biss u jekk mhux għajdut. X'e taħseb il-Kommissjoni dwar dan? I, I heard something about this, but I, I don't know. I don't know. But anyway, Miriam might know something about this, but no, no, I'm not inviting you to, to say now, but... Smaj dwar dan, nishtiq nisma xi ħaġa hemm ħafna qad fuq din il-kwistjoni, ma l-kollegi Maltin forsi għandhom l-esperjenza jaraw eżattament x'inhu jiġri. Grazzi kollegi il-lista tal-kellima qed tiżdied kull ma jmur, tortijaj li qed li qed fadal ħafna żmien, imma se il l-mikrofonu lis-Sinjura Kirkos. E Grazzi President. Iż-żewġ kellima qabli tkellmu mod pertinenti ħafna mill tarajin kemm għal Greċja kif ukoll l-Italja Frontex qed jikkontribwixxi u qed isalva l-ħajjiet tan-nies. Iżda biex dan ikompli jiġri b'mod aħjar, l-attivitajiet tat-Task Force tal-Mediterran għandhom jistendu wkoll lejn il-vant tal-Mediterran u mhux jiffukaw biss lejn il-parti ċentrali. Ta' belħaq il-pressjoni migratorja l-iktar kbira ġejja minn l-Afrika ta' fuq u mill-Sub-Sahara imma hemm ukoll l-Iraq, is-Sirja, l-Palestina b'kunflitti hemmhekk u rajna li n-numru ta' rifuġati minn Mediterran kollu qiegħed jiżdied kull ma jmur. Għaldaqstant nixtieq nkun naf jekk taqbilx ma' din il-ħsieb u jekk iva kif għandna nimplementaw dan l-aġir. It-tieni, l-iktar Impenn kbir tal-pajjiżi terzi fir-rigward tal-programmi ta' protezzjoni huwa importanti biex bekk l-immigranti kun jaf eżattament kemmu ta' sogru il-vjaġġ li jkun qed jagħmel. Dawn il-programmi mhumiex qegħdin indirizzati għal pajjiżi Azjatiċi llum minkejja li għandna flussi migratorji anke minn hemmhekk. Hemm l-intenzjoni li dawn nistenduhom biex ikopru pajjiżi Azjatiċi wkoll? Grazzi issa Thomas Czoczowski. Grazie, Presidente, grazie. Grazie, President. Grazie l-Sur Rute, Hanet bit-Taljan. Hankun strategiku u nistaqsi dan il-mistoqsija. Hemm strategija eżistenti dwar liema strumenti speċifiċi se jintużaw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 ma rnex nistandilek il-mikrofonu fil-diskors tal-budget immissa nad il-mikrofonu l-ħatt ieħor kwalinkwa lingwa trid. lis Winberg. Grazzi President. Naħseb li dak li qed jiġri fil-Mediterran huwa terribli hemm in-nies jerqu minħabba li dak li jkun ifittex ħajja ħjar għalih għallu għalu lidu. U l-koll naqblu li rridu namlu xi ħaġa dwar din it-traġedja u kollox wartu żgħar fek. Iżda ta' bilħaq il-mistoqsija hija din kif ħansolvu l-problema? U jien naħseb illi jekk inżidu riżorsi ta' Frontex ħansalvaw il-ħajjiet u fuq kollox insaħħu il-frontieri tagħna fl-istessin. Forsi traffikanti tal-bnedmin jitilfu l-interess mill-li komplu l-attivitajiet li qed jagħmlu, irridu niftakru li traffikanti tal-bnedmin qed jagħmlu aġir li wassal fil-periklu tal-ħajja tan-nies u għalhekk hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa. Dawk li pruvaw jidħlu fl-Unjoni Ewropea għandhom jiġu indirizzati wkoll. Ser nagħmlu ħanaqdu nażlu mill-miljuni ta' rifuġati min ħajjiġi aċċettatu mill-le? Naħseb li jkun interessanti nisma' x'taħsbu dwar dan. Jien naħseb li għanna nimmiraw li nejnu n-nies fil-kampijiet ta' rifugġati fil-post permezz tal-HCR u niksbu lajnuna kollha possibbli. Mbagħad hemm regolament ta' Dublin u fejn nejxin fl-Iżvezja qed naraw li ċertu pajjiżi tal-Mediterran qed joqogħdu lura fil-rigward l-attivitajiet tal-marketa swaba' eċetera, mbagħad aħna fl-tramuntana tal-Ewropa nħassu il-konsegwenzi ta' dan għandna immigrazzjoni għolja ma rridu nindirizzawha, rridu naċċettaw n nies b'dinjeta, nintegrawhom u hemm ħafna modi kif nistgħu nagħmlu dan, imma rridu ngħinu n-nies bl-iktar mod possibbli fuq il-post. Grazzi, naddi l-mikrofon l-aħħar tliet kellima li huma dawn. Is-sur Ħale għaw, is-sur Vojt, Saraja, għax ma tkellemx l-aħħar darba, għandilek il-mikrofonu wkoll, u s-Sinjura Cecil Kienge. Dok l-aħħar erba kellima, nalaq il-lista. Tajjeb? Il-kellim li jmiss ser ikun is-sur Ħalwaħu. Grazzi President. Inti semmejt il-ħtieġa li jkun hemm sistema komuni ta' azil fisem l-solidarjetà u biex inxeklu il-fenomenu ta' zajlum shopping, kif semma l-kollega qabel. Dan x'ifisser fil-prattika, nistaqsi. Għaliex palma tafu, stati membri differenti għandhom standards kompletament differenti fir rigward lotja tal-azil jew id-dritt għal unifikazzjoni mill tal-familja jew benefiċċji simili marbuta ma' dan. U għalhekk li toħloq sistema komuni teħtieġ illi ċertu stati membri iżidu sinifikatament l-standards tagħhom jew xi oħrajn innaqsu l-standards tagħhom. Dan bla dubju jkun diffiċli ħafna jekk mhux impossibbli politikament kif ukoll ekonomikament. Ħaġa oħra, għandna niftakru wkoll li ħafna minn dawk in-nies li jaqsmu l-Mediterran u jfittxu l-azil mhumiex refuġġati skont il kriterji stabiliti. Jfittxu l-azil għal raġuni sempliċi li memx kanali legali oħrajn lejn l-Ewropa. Ħafna nies jgħidu li għandu jkun hemm iktar rotot legali disponibbli. Il-problema però għadem li l-Ewropa istess għaddejja minn problema kbira ta' qatt u m'għandix il-mezzi biex toffri impigi għal mijiet ta' eluf ta' nies li ħafna drabi ma jkollhomx ħiliet jew inkella nintegrawhom fis-soċjetajiet tagħna. Dan qed naraw bħala falliment, qed naraw ir-riżultati tiegħu fil-punent kollu tal-Ewropa bħalissa u għalhekk nixtieq nkun naf x'inhija l-istrateġija tagħna fuq medda twila ta' żmien. Huwa ċar li immigrazzjoni bħal ta' dan it-tip ma tnaqqas mill-faqar fl-Afrika, anzi l-kontra, toħloq problemi enormi hawnhekk fl-Ewropa. Grazzi. Thank you, colleagues. Grazzi kollegi, forsi issa żommu ma' żewġ minuti jekk iġobkom għax il-ħin qed jafas, issa jingħaddi l-mikrofonu l-Saraja Post. Oh, Saraja jek joġbok. Tak, jaru, Ferrande. Eh, Grazie ħafna, President. Nifem l-lista tal-kellima twalet mux ħazin u għalek fil-qosor. Nishtiq ressaq din il-mistoqsija. Aħna fl-Unjoni Ewropea. Kif ħanamlu id deċizjoni jekk kusser nkunu umani jew inkella se nibqgħu nipproteġu l-frontieri tagħna. Mistoqsija importanti di u importanti li nieħdu pożizzjoni fuqha qabel ma nibdew nfetqu fuq l-istrateġiji jew kif ħanallakaw il-flejjes lill entitajiet differenti. Dak li qal il-kollega qabli huwa li għana nejnu n-nies fuq il-post. Imma ħaġa ma teskludix l-oħra u għalhekk naħseb li għandna naċċettaw il-fatt illi l-Ewropa tista' tgħin in-nies li jkunu fil-bżonn u jkun qed jaħarbu minn pajjiżhom minħabba sitwazzjoni mwera jew minħabba persegwitazzjoni. Issa fir-rigward il-poplu Roma fl-Iżvezja fejn huma ċittadini Ewropej, naħseb li dak li qalet Krisin Navin u l-partit tagħha fl-Iżvezja fir-rigward il-propaganda razzista ma tikkuntrasta mal stampa sabiħa li tpinġi fir rigward l europa u kif taċċetta n-nies situazzjoni mwera. Grazzi sal-Onorevoli Vojt. Jek joġbok. Iva, grazzi ħafna, President, tal-li għaddejt l-mikrofonu. Smajt bil-reqqa dak li qal sur Reuter dwar kif il-pajizi mhumiex kuntenti bil-ftehim ta' Dublin u l-ewwel sistema tal-qoħ għandu jkun hemm arranġament ta' tranzizzjoni u task force jinċert li għamel xogħol siwi ħafna biex isalva l-ħajjiet tan-nies li jaqsmu l-Mediterran. Madana kollu dak li nitkellmu hawnhekk fuqu huwa li nsaħħu l-frontieri minnaħa li hija soluzzjoni waħda, u mbagħad it-tieni kif ħajmwaslu għall immigrazzjoni legali, kif ħan illegalizzaw l-immigrazzjoni. Dalodu, s sur Alfano għal punt ewlieni li ma ma qamx imbagħad fuq id-dibattitu ma nderezzajniex. Irridu naraw x'inhu ma l-eruq tal-immigrazzjoni illegali u għandna nagħmlu xi ħaġa biex imorru kontriha. Naħseb li jekk imorru kontra l-kawżi, allura dak ovvjament ikun ifisser illi mhix kwistjoni tal-prevenzjoni ta' dawk li jaħarbu minn pajjiżhom, imma li tagħmilha possibbli li dak li jkun ikollu lajnuna f'pajjiżu stess. Bekk kun tista' tiġilet il-faqar tagħmel xi ħaġa biex tħeġġeġ l-investiment f'dawn il-pajjiżi biex tejn l-industrija tqum fuq saqajja f'dawn il-pajjiżi u twassal il-makkinarju lin-nies iktar milli dejjem nitkellmu dwar l-immigrazzjoni, ma tkunx iktar xi ħaġa siwja li nippruvaw neħu l-affarijiet ħzina u naraw li nindurizzaw l-eruq tal-problema u naraw minn fejn ġejjin dawn in-nies Naħseb li ħafna jaqblu li tkun ħaġa tajba jekk ikun hemm possibilità daw in-nies fil-futur propju fil-pajjiż minn fejn ġejjin minnu. L-aħħar kelliema Cecil Kienge, jekk jogħġbok. Grazzi President. Ikolli nerġan lura fuq l-ewwel mistoqsija li ma rkonx irċevejt tweġiba għaliha dal-għodu. Meta tkellimt dwar il-ġestjoni tal-immigrazzjoni tal-eżil u anke tal-qoħ, Kif ħan evitaw il-riskju tal-infiltrazzjoni tal-kriminalità organizzata, il-ħasil tal-flus, imma anke tal-korruzzjoni, dik kienet il-mistoqsija tiegħi, kelli lan. Għan li nifhem x'kien il-pjan u x'proposta proposta sertati il-presidenza x'tista' tiġi anki minn din it-task force dal mediterran U nixtieq ninsisti fuq dan għaliex hemm żewġ punti li skonti qed inħawdu daqsxejn l-affarijiet. Għaliex meta nitkellmu dwar it-tħassieħ ta' Frontex ifisser li aħna tinsaħħu il-kontroll u mhux qed nitkellmu dwar kif ħansalvaw in-nies. Qed nifmu li ikun hemm integrazzjoni ta' Frontex ma' Mare Nostrum jew le, nixtieq kjarifika fuq dan għax Mare Nostrum għandu lan aħħari li salva in-nies. Frontex għandu lan li kontrolla l-frontieri u għalhekk irid nifhem kif ħansaħħu Frontex. Il-proposta tiegħi hija din. Natu Viza għal protezzjoni internazzjonali li dawn in-nies li tippermetti li tipproteġu salva lin-nies, toħroġhom il-problemi u minn taħt il-morsa tal-kriminalità organizzata. Bekk nkun qed noħorġu mill-problema li dawn in-nies jaqgħu f'idejn il-kriminalità organizzata li tefaw id-dejhom mhux biss fuq traffikar tal-bnedmin imma anke fuq il-kwistjoni tal-uħ. Dan il program ma jitkellimx fuq dan l-affarijiet u l nifhem jekk hemmx f'dan il-programm inkluż il-pjan ta' integrazzjoni wara li dawn in-nies jissalvaw mill-libħra. Grazzi. Thank you, Cecil. Grazzi, Cecil. Issa fadlinna ftit minuti għan xi tweġibiet mill-Kummissjoni imma nixtieq ngħid li lek meta jes taf li uħut minna konna involuti fl-aspetti dwar x'tindirizza din it-task force tal-bosta snin u tkun inġenwu taħseb li inti ħatwieġeb dawn il-mistoqsijiet kollha li sarulek issa f'din is-sessjoni, misser tagħmel hekk ħad tipprova tagħmel l-almu tiegħek biex twieġeb uħud mill-mistoqsijiet, imma nixtieq nirreferi għal dak li qal is-Sur Diaz de Mera li minn bidunet nixtieq nistabilixxi relazzjoni ta' diskussjoni miegħek f'dan il-qasam importanti li tkun relazzjoni tajba miegħek kif għamilna mas-Sur Mazzevisi il-predeċessur tiegħek għaliex irridu naħdmu mal-Kummissjoni biex dawn ix-xogħol nagħmluh realtà. Nafu li l-Kunsill jista' jimplementa ħafna mill-affarijiet li nagħmlu aħna u naħseb li rridu nibdew bi-stadju bikri fil-mandat biex nippruvaw nsibu tarf dawn il-problemi. Issa naddilek il-mikrofonu biex twieġeb uħut minn dawn il-mistoqsijiet imma nifhem li inti qed nitolbu ħafna minnek Ħaġa oħra jekk tippermettili nikkonkludi fuq dan ngħid il-kollegi illi dan il-punt ħanqajmu fil-laqgħa tal-koordinaturi għal strateġija f'Settembru mbagħad naġġornawkom f'Settembru. Il-koordinaturi bekk ikun jistgħu n x'inhija triq il-qudiem għalina fil-Parlament. Tista' tikkonkludi issa bit-tweġiba tiegħek lill-membri jekk jogħġbu. Grazzi President. Ħadli li l-klim minħalli. Dak li dak emet. Jekk tek sew, jekk fimt ħaġa waħda sof dan l-aħħar xarajn tal-impik tiegħi isa l-politika tal-immigrazzjoni hija Rubik's Cube. Id-dawara tipprova ssib is-soluzzjoni fejn l-uċuħ kollha jkunu tajbin, tibda tara li kważi wasalt, dawar ir-Rubik's Cube u ma tkunx sibt is-soluzzjoni. Fil-politika tal-immigrazzjoni t t-tamel ħafna azzjoniet fuq medda qasira medja u twila ta' żmien u ħafna mill-mistoqsijiet li ressaqtu intom kienu mistoqsijiet marbuta aktar ma' medda medja u twila ta' żmien. Inkun qed nistenna wisq minn innifsi biex nipprova nwieġeb dawn il-mistoqsijiet kollha u naħseb li anke fis-smih tal-Kummissarju ħad istaqsu dawn il-mistoqsijiet u forse ta' dak iż-żmien nkun nistanna ġorna lill-Kummissarju l-ġdid biex bekk ikolkom tweġibiet li jissodisfawkom. Nħares il-qoddim F'dan l-ispirtu li niprofa nwieġeb uħut mill-mistoqsijiet, imma ħerqan li naħdmu fl-imkien fuq medda iktar twila ta' żmien. Issa, naħseb li fil-rigward l-immigrazzjoni u r-rotot legali għall-immigrazzjoni, Cecilia Malmstrom f'dawn l-aħħar snin ippruvat tafas fuq dawn l-affarijiet biex ikun hemm pereżempju l-viżi umanitarji anke b'debattiti konkreti biex naraw jekk nistgħux naslu għal xi ħaġa li tkun mezz ta' distribuzzjoni tal-immigrazzjoni biex bekk ikun hemm proposti konkreti dwar pereżempju jekk dawn nistgħux nistenduhom għal studenti u riċerkaturi, forsi mhix il-tweġiba kompleta mija parti minn soluzzjoni. Anki l-linji gwidi politiċi tal-President elett il-ġdid tal-Kommissjoni, Jean-Claude Juncker, il-Kommissjoni taraw li tafas ħafna fuq dawn l-affarijiet fl-agenda ġenerali tal-Kommissjoni li jmessu kol. Kelli xaqta tama meta kont qed nisma' lil Ministri tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni fil-Konsill Informali fir-rigward il-ħsieb miftuħ, kif ħanaħsbu moħ miftuħ biex ikun hemm mod iktar avvanzat ta' resettlement għanna impenji fir rigward 26.000 ruħ f'dawn l-aħħar xhur kien hemm il-konferenza wkoll li seħħet f'Ġinevra fejn provajna niksbu iktar impenji. Iżda ejja ngħidu l-affarijiet kif huma fostna. Din mhix politika li hija żviluppata mill-Istati Membri kollha, kull man huma 13 l-Istati Membri li huma impenjati f'dawn l-affarijiet uħud minnhom b'numri verament żgħar. U naħseb li din hija xi ħaġa li għandna nkomplu nħampqu lura f'darna fil-kostitwenzi tagħna biex nwaslu il-messaġġ. Issa fir rigward Frontex, Ovvjament, Frontex ma jistax jieħu l-operat fideħ tal-istati membri. Fl-istess ħin iżda naħseb li Frontex huwa ċar jista' jkun ftit iktar involut fir-rigward il- li kollu ridni fideħ fir rigward l-operazzjonijiet konġunti tal-istati membri u anke fil-mobilizzazzjoni ta' rizorsi addizzjonali ta' stati membri oħrajn biex bekk ikun jista' jagħti daqqatit lil ċertu stati membri li jinsabu taħt pressjoni għalila. Din hija l-unika ħaġa nistgħu nagħmlu fuq hekk qed naħdmu bħalissa mal-kollegi anke mill-Presidenza Taljana biex bekk nidentifikaw xi tip ta' profil ta' azzjonijiet li jistgħu jiġu mobilizzati permezz ta' Frontex. Bekk nkunu nistgħu naħdmu fl-imkien mal-operazzjoni Mare Nostrum. Huwa ċar li ħafna minn dawn l-attivitajiet huma attivitajiet li jseħħu f'pajjiżi terzi. U sa ċertu punt is-Sinjura Gomez, is-Sinjura Guillaume kienu qegħdin iniedu il-kredu li nemmen fih stess jien stess. Jiġifieri kif waslu politika tal-iżvilupp, politika barranija u l-politiki kollha biex jaħdmu iktar flimkien f'armonija. Ideja waħda kienet li konna il-Ministri tal-Affarijiet Barranin u l-Ministri tal-Affarijiet Interni jiltaqgħu flimkien ma nafx jekk hix laqwa idea, imma forsi anke għalikom bħala kumitat sta għalikom li tkunu involuti fi dialogu ma' kollegi oħrajn minn kumitati oħrajn biex naraw jekk nistgħux niġbdu il ħabel wieħed u naqdu l-isforzi tagħna u l-attivitajiet tagħna. Punt ieħor nixtieq nagħmel huwa dan. Punt anke ġenerali ma' marbut mal-kwistjoni tal-sistema komuni tal-ażil. Imma anke ħafna affarijiet oħra. Għandna tendenza bħalissa mal-aġenziji kollha li huma attivi fil-qasam tal-affarijiet interni li nikkonsidraw dan l-aġenziji jisom separati minna, jisom mhux xi ħaġa minna, imma l-politiki jiġu definiti f'Brussell. Minkom, mill-Kunsill, taħt proposta tal-Kommissjoni u għandhom jiġu mbagħad implementati mill-aġenziji. Għaldaqstant naħseb illi kulħadd għandu biċċa xogħol iebsa biex niżguraw illi l-aġenziji jaħdmu fl-imkien magħna u mhux qed nikritikom lanqas xejn meta ngħid li qed jagħmlu xi differenti lanqas xejn, imma naħseb illi laqqas biss qed niġbru l-riżorsi li għandna, il-forzi li għandna b'mod aktar intelligenti bħalissa. Dan forsi nistgħu nagħmluh biex niksbu aktar valur miżjud meta mqabbel ma li konna dibattitu dwar xiktar għanna bżon. President, qed nara ħafna punti fuq il-karta tiegħi li suppost qed intikom tweġibiet konkreti. Ma naħsibx illi jkun prattiku issa li noqgħod nifli il-mistoqsijiet kollha tagħkom, speċjalment fuq mistoqsijiet li anke ma nkunx nista' nkommenta bħal pereżempju l-organizzazzjoni privata ta' tiftix u salvataġġ f'Malta, imma anke il-bosta ta' mistoqsijiet li nistaw wieġeb forsi joħod li tlet kwarti biex iweġibhom u nippreferi sa ċertu punt illi minn flok nieħu ftit ħin Nirrifletti, niddiskuti magħkom, nifimkom aħjar u mbagħad nerġa' lura fil-futur f'sessjoni oħra fejn nkunu nistgħu nikkonċentraw iktar kont tweġiba aktar tangibli. Forse nista' nagħmel suġġerimenti jgħid president għan diskuti mal-koordinaturi t-tweġiba tagħna u dan il-punt nerġgħu ndaħlu f'diskussjoni f'Settembru biex bekk ikonna mod konkret minn ħatana wkoll kif naġixxu. Nissuġġerixxi li terġa' lura tieħu noti minn laqgħa tal-lum kien hemm speċifiċi li kienet jeħtieġu risposta ċara, forsi anke bil-miktub imma inti ħadd noti dettaljati fuq il-punti li indikaw il-membri. Anka ħna għamilna il-noti tagħna bħala komitat Libe, forsi tista' terġa' lura f'Settembru tiltaqa' magħna u diskutu l-affarijiet. Tajjeb bekk nkunu nistgħu nlestu proposta minna ħatana flimkien mal-koordinaturi biex naraw kif ħanimxu l-qudiem fuq it-task force tal-Mediterran passi konkreti. Nissuġġerixxi li nimxu hekk, mbagħad il-kollegi l-oħrajn li rridu tweġiba konkreta jiksbuha f'Settembru. Tajjebek? President, kuntent ħafna namelek. Kuntent anke niltaqa' ma' kollegi membri parlamentari individualment. Nittama li bekk nistaw nibnu relazzjoni ta' ħedma fl-imkien ma'kom il-koll u għal dawk li jridu anke lest nibqa' barra niltaqa' magħkom u ntikom tweġibiet fuq xi elementi konkreti, imma naħseb li jkun iktar siwi li jkollna dibattitu ġenerali f'Settembru, kif qed tinti. Grazzi ħafna, grazzi lill kollegi mill-Presidenza Taljana wkoll. Grazzi lill kollegi kollha li ħadu sem f'dan id-dibattitu. Tajjeb kollegi ngħaddu għal punt li nis fuq l-aġenda tagħna. Li protokoll 6 36 fit-tmim periodu ta' periodu ta' tranzizjoni tal l-opt-out tal-Renew Unit tal-2014 e nistennaw naqra biex jekk sa titilqu jekk joġobkom itilqu bil-mod il-mod Kif jafu l-kollegi, kenna protokoll transitorju għal protokoll 36 sernati taqsira dwar dan għax mux kullħat jaf li l-Xirren Unit eżerċita dan l-opt-out hemm interess kbir jider għan istenna il-kollegi franċiżi tagħna jistgħu jitilqu bil-mod il-mod mhux biss kwistjoni tar-Renju Unit jekk joġobkom oħorġu bil-mod. Kif tafu l-protokoll transitorju għal periodu għal trattat ta' Lisbona ta' proposta 30 inkluda periodu transizjoni ta' ħames snin inkompli protokoll 36 in kien jinkludi periodu ta' transizjoni ta' ħames snin biex jittarja l-applikar tal-riġijiet Ewropew għal pulizija u miżuri kriminali adottata dakinhar partikolarment fi ġurisdizzjoni tal-ECJ. Wara l-aħħar ta' dan il-perjodu ta' dan il-perjodu ta' tranzizzjoni, artikolu 10 tal-protokoll 36, it-trattat jagħti seta' lil renju Unit biex jiddeċidi sa' mhux iktar tard 31 ta' Mejju jekk ikun hemm opt-out ta' miżuri ta' pulizija ta' ġustizzja kriminali qabel l-ewwel ta' Diċembru 2009. Riżultat ta' dan e, l-aki ta' tielet pilastru li mhux lisbonizzat ser jieqaf japplika għal renju Unit. Permezz ta' ittra il-rappresentanza permanenti notifikat il-Kunsil il-Renju Unit ser joħroġ mill-ex circular key. Skont il-protokoll 36 il-Renju Unit jista fi kwalunkwe żmien jinnotifika lil kunsill illi tixtieq tirda tidħol għal dak li tkun ħarġet minn news qbil ma' artiklu 10 5 tal-protokoll 36 il-Renju Unit indika l-intenzjoni tiegħu illi jkun hemm opt-back għal 35 strument tal- ħames ta' ħames miżuri Schengen u 30 miżuri li mhumiex Schengen biex nevitaw diskrepanza Renjunit jixtieq illi n-notifika formali ta' reopting f'dawn il-35 miżuri u l-adozzjoni ta' deċiżjoni rilevanti li autorizzaw re reopting biex jinġibu fisse fl-istess ġurnata ta' nhar it-2 l-1 ta' Diċembru 2014. Bil ma trattat il-Kunsill għandu jiddeċidwi dwar ir-rikesta tar-Renju Unit fir-rigward tal-Schengen Aki b'unanimità l-Kummissjoni hija tingħat qed l-responsabilità li teżamina r-rikjesti tal-non-Schengen measures negozjati bdow bejn il-delegazzjoni tal-Renju Unit u tal kommissjoni u tal-Kunsill l-ewwel skambju ta' informazzjoni saret u fil ġunju ta' ġunju segretarju ġenerali ta' Kommissjoni, segretarju ġenerali ta' Parlament ta' non-paper li waslet il-Kunsill id-diskussjoni ta' domandejn fil-Kunsill u il parlament għandu jinstema fuq dan il-punt u għal dak il-għan irridu jkollna skambju tal-opinjonijiet hemm għana għal dan kollu u l-iskambju għandu jisir mal-presidenza u mal-kommissjoni. Bis-servizzi legali. Għanna, kol Tajib. Għanna bidli żgħar fi smiet għal servizzi legali tal-kommissjoni għanna tenzuk u minn ġast għanna Surtel u s-Signorina Sepala diġiħum Sur tenzuk tal-Servizzi Legali. Grazzi. Kif? għattu dinja t-tini darba illi l-Kummissjoni tista' tippreżenta l kumitat Libe l-istat korrenti tax-xogħol fil-qafas tal-Protokoll 36. Dan bimpen biex il-Parlament jinżamm informat. L-aħħar darba fl-10 ta' April 2014 il-Kummissjoni spjegat illi f'dan il-kuntest qed tindirizza żewġ aspetti differenti. Minnaħa waħda it-tmim tal-perjodu ta' tranzizjoni mbassar għall-atti ta' t-tielet pilastru li japplikaw għall-istati membri kollha u n-naħa l-oħra l-opt-out tar-Renju Unit taħt l-artiklu 10 tal-protokoll 36. Mill-aħħar laqgħa kellna il-Kummissjoni finalizzat il-mapping komplut tal-aki li jintom tistaw issibu fil-dokument ta' ħidma ta' Mejju li jissemma fl-agenda 2014-0166. Il-Kommissjoni issa qed teżamina jekk l-atti huma antiki u jistgħu jiġu irrevokati permezz ta' regoli iktar aġġornati. Dwar l-opt-out ta' Renju Unit intom tiftakru li Renju Unit eżerċita d-dritt tiegħu għal block opt-out flimkien ma' 35 miżuri illi r-Renju Unit tixtieq terġa' tipparteċipa l-opt back in Dan il-miżuri ġew valutati fid-dawl tal kondizjoni stipulati fil-protokoll l-iktar l-operabilità koerenza tal-ki. Din il-valutazzjoni segwit żewġ direzzjonijiet wieħed skont il-Kunsill għal kwistjonijiet dwar l-Aki Schengen u liħor għal Kommissjoni fir rigward tal-parti li mhix Schengen. Il-Kummissjoni u r-Renju Unit waslu għal konsens dwar l analiżi teknika għal lopt bakin għal dawk il-żona mhux Schengen. Il-Kommissjoni informat il-Parlament b'skambju ta' ittri bejn il-Kommissjoni u Unit jina ta' kopja l-Parlament. Deċizjoni formali jistaw siru biss fl-1 Deċembru 2014 u dan ifisser illi il kommissari ta' dakinhar ħajkonom ir responsabilta illi jieħdu d-deċiżjonijiet rilevanti. U dan kollu, kien fl-interess ta' kulħadd illi jintlaħaq konsens politiku, dawn huma kwistjonijiet serji irridu nevitaw kwalunkwe diskrepanza jew problemi fl-ewwel tal ġembru. Minkejja illi għad għandhom biex għandhom jittieħdu deċiżjonijiet formali l-arfin li twassal issa huwa illi hemm xi konklużjonijiet maqbula dwarhom. Ix-xogħol il-Kummissjoni kien speċifiku li nħarsu lejn il lord kien tar-Renju Unit jekk kienx hemm bżonn ta' atti li biex jiżdiedu għal koerenza jew jekk jaf xi sem xi problemi. Nixtieq infakkar illi il-protokoll 36 ma jagħtix il-Kummissjoni s-seta illi tippreskrivi għal Unit li ma qatti Unit għandha tagħmel opt-back in. L-affarijiet ġew eżaminati fid-dettall u fl-aħħar mill-aħħar intlaħaq konsens illi tliet miżuri tal-Europol ta' regolamenti kellhom jiġu inklużi fostom id-deċiżjoni dwar il-network legali Ewropew. Renju Unit aċċettaw l-argumenti tagħna dwar dan. Punti oħra fostom il-lisbonizzazzjoni tal-atti in kwestjoni, hawnhekk qed ngħidu meta jiġu emendati atti tat-tielet pilastri dawn jitneħħu mill-lista tal-atti taħt l-artikolu 10 tal-protokoll 36 u bekk ma jibqawx soġġetti għal blok opt-out tal-Renju Unit. ir renju Unit aċċetta l-argumenti illi il-deċizjoni sistu il-regolamenti li jiġu ntużati mill-personal fil-frontier u l-pulizija. Dawn huma importanti għall-infurzar tal-liġi, id-drittijiet tal-liġi u l-applikar ta' sentenzi ta' qrati. U bekk il-Kummissjoni tilqa l-fatt il renju Unit għall impenn għal ċertu proċessi għal parteċipazzjoni fi tlet atti il-prim deċiżjonijiet dwar skambju tal-informazzjonijiet u dwar il-probation. Dan wassal għal ċerti miżuri konsekwenzjali transizjonali fostom konsekwenzi finanzjarji biqbil mal-artikolu 10 erba tal-protokoll 36. Wieħed għandu jiftakar li r-Renju Uniti ngħata ċertu finanzjar ta' 1.5 miljun euro għal l-implementazzjoni li għandhom taw lura jekk ir-Renju Unit ma jeħux sem fil-prem. Il-Kommissjoni wkoll se tkun involuta fuq l-impatt, l-istudju tal-impatt mod simili prim jekk ir-Renju Unit jiddeċidi ma jerġax jagħmel opt-back fil-prim dwar id-deċiżjonijiet tal-prova probation id-deċiżjoni ser tingħata u ser tiġi reġistrata fil-minuti tal-milaqa tal-Konsill. L-eżitu ġi preżentat lil GHA tal-24 ta' Ġunju u d deċizjonijiet u d-diskussjonijiet ħajilħu ċertu konsens. u naħseb il l-kunsil kun jistgħu jagħtu informazzjoni dwar dan biex niqpaw fid-direzzjoni għall-implementazzjoni tal-artiklu 10 tal-protokoll u biex ikun hemm tranzizzjoni mingħajr problemi għall-ewwel ta' Diċembru, il-Kummissjoni issa tispera illi l-istess konsens ħajkun jingħata mill-Kunsill dwar l-aspetti Schengen. Grazzi ħafna. Il-presidenza forsi tista' tagħti kontribut daqsxejn qasir. Grazzi. Fil-qosor għax il-Kommissjoni effettivament spiegat ħafna minn mis-suġġett ikolli ngħid il-Presidenza Taljana tixtieq terġa' tibda bix-xogħol li ħallit il-Presidenza Griga xogħol eċċellenti ta' rikonoxximent u studju fid-dettall simili għal dak li saret il-Kommissjoni dwar il-miżuri Schengen għammat memx konsens Hemm ftit diskussjonijiet għaddejjin. Kien hemm l-ewwel dibattitu fuq livell tal-Ministri tal-GH ta' kwistjoni ġenerali ta' ġunjuri għadda u aħna se nagħmlu l-almu tagħna biex nilħqu ftejn fid-dawl irridu nevitaw dawn id-diskrepanzi legali u anka fl-ispirtu tal-protokoll illi naċċertaw illi il-kooperazzjoni mar renju Unit fis-sittur tal-affarijiet tal-intern tkun wisa produttiva kemm jista' jkun. Grazzi il-servizz legali tal-Parlament edina għandi żewġ kellima sur Diaz Demora u sur Kerkob. Għaw xaħat illi jishti jitkellem. Le. Grazie afna, Sur President. Grazzi għal Signora Monika Holmajer għal għal ġenerosità tabitatni l-opportunità li nitkellem minn flok, grazzi ħafna lilkom ukoll għax fimt moċċar ċar il-punti dwar l-artikoli 36 u l-pożizzjoni tar-Renju Unit jiena kelli iktar diffikultajiet li nifhem ir-rapport ippreżentat mill-Kommissjoni u smajt dak li qalu l-Kunsill iżda xorta grazzi ħafna lil kulħadd li tkellmu u daw kollha illi tefaw dawl fuq dan id-dibattitu jina jkolli ngħid illi għandna ċertu tħassib ir-Renju Unit huwa partner importanti għall istati membri l-oħra dwar pruzzija u kooperazzjoni ġudizzjarja. Jiena nifhem illi ir-Renju Unit qiegħed jeżerċita id-dritt tiegħu biqbil ma' trattati iżda onestament nippreferi il-Renju Unit ma jitlaqx minn din iż-żona laqqas parzjalment. Ir-Renju Unit huwa b'saħħtu iżda u kultant ikun daqsxejn għal rasu jekk ma jistax jipparteċipa f'dan iż-dan l-ambitu għanda tirrispetta għandhom jirrispettaw il-liġi il-liġi korrenti qed nitkellmu dwar punti importanti fosthom il-libertà, ġida kontra terrorizmu, mandati tal-arrest u l-iskambju tal-informazzjoni l-attivitajiet ta' ċertu aġenziji Ewropej, relazzjonijiet mal Europol, eccetera, eccetera, dawn kollha huma punti naqra jaħarqu, iżda naħseb li għandna bżonn kooperazzjoni kemm jista' jkun u li konna ċertu konfidenza reċipruka bħala partners komunitarji li dun nevitaw huwa U frankament ħanajda lil ħabib tiegħi sur Kirkhop irridu nevitaw huwa illi din il dan il-proċess selettiv ta' involviment f'ċertu suġġetti jistaw jimminaw il-mod li bih l-aki jiġi implementat fl-Unjoni Ewropea fil- fil-ġustizzja irridu naraw illi kollox jaħdem tajjeb irid ikonna rieda li naħdmu flimkien bil mal-prinċipji stipulati mal-protokoll 36 nissimplifikaw, nipprovaw nsibu kooperazzjoni kemm jista' jkun u naraw li s-sistema taħdem l-iktar mod effiċenti b'mod konsistenti. Ma nixtieqx nitkellem fit-tul u mhux se nidħol fid-dettall dwar punti illi illi edin fiħdan l-aki Schengen. Naħseb li il messaġġ tagħna għandhom ikunu ċari għal kollegi tagħna mill-Renju Unit. Grazzi ħafna. Naċċetta il-kummenti tiegħek anke fid-dawl tal-fatt li jinti ħdimt f'din il f'dawn il dawn il-materji anke dwar l-opt-in nieħu l-kommenti tiegħek ma nixtieqx nagħmel dialogu bejnek u Sur Kirkhoff u nara li hemm kellim oħra li jixtiequ jitkemmi. Nixtieq ngħid li Sur Kirkhoff bħala bħala president tal-komitat naħseb illi dawn il-miżuri huma importanti lil komitat u naħseb li anke Sur Kirkhoff il optin jaħdem mhux se jkun dialogu. Grazzi ħafna. Nibda bil ngħid. Kemm ħadd pjaċir matul diversi snin li naħdem mas Sur Diaz Demera dwar kwistjonijiet importanti għaċ ċittadini Ewropej, is-sigurtà u partikolarment l-iskambju tal-informazzjoni bejn awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi fost omiġida kontra persuni kriminali terroristi li magħhom għandna diversi esperjenzi fuq dak il-livell naħseb li importanti li dan jissemma qtini kif taf inti, President, memx rwol dirett f'dawn il-proċeduri din hija kwistjoni għal kommissjoni għal kunsil għal dawk li huma ikbar u aħjar minni fil-kastijajn, ħanajt dawk li huma aħjar minni li jaħdmu fil-gvernijiet nazzjonali, fit-trattat u anki fil-protokoll 36 jina għajt minn dawk l-avukati illi kont naf x'inhuma dawn is-suġġetti tat-tiret pilastru kienu ċari li li qabel 2009 kienu suġġetti fej kien hemm ċertu kompetenza nazzjonali f'diversi materji u dan ukoll intemm wara l-2009 wara it-tielet pilastru waqa u waqa f'interpretazzjoni differenti Mill-2009 ovvjament, il-Renju Unit ilu jieħu pożizzjoni optin pozittiva pożittiva dwar diversi miżuri fir rigward tal-sigurtà u anke dwar diversi aspetti li nitbattu hawnhekk. Qed nitkellmu dwar qabel l-2009 lista ta' suġġetti fej kellna l li konna opt-out negozjaw ħadna dik lazna, iżda nu gost nara illi qed nieħdu nimxu l qudiem u naħseb juha fl-interess tagħna, partikolarment fil-Europol. Nispera ikun hemm ċarezza dwar il-mandat tal-arrest kooperazzjoni mal-pulizija diversi f'diversi joqsma illi jidru possibbli hemm fost il-punti mit-punt ċertu numru ċertu punti li għadhom ma joddux iktar. U jekk dan il-proċess ikollu riżultat sekundarju u itina id-dera li għanna diversi regoli antiki, obsoleti u nistaw imwarbuhom, dan jista' jati iktar konfidenza lin-nies fl-Ewropa dwar dak x'qed jiġri fisimhom dan huwa forsi prodott sekundarju li qed jiġri għawek ukoll ikolli ngħid li fl-aħħar mill-aħħar. Jiena ħadd pjaċir nisma' l-kummenti tal-Kommissjoni anke tal-Presidenza u fid-diskussjoni tiegħi f'Londra jiena kelli attitudni pożittiva mill-Ministri tagħna fil-rigward tal-negozjati il saċċess ta' dawn in-negozjati biex ir-Renju Unit jibqa' attiv fl-isforz kooperattiv fil-ġlieda kontra eh, l-attività kriminali u f'osma differenti. Jiena konfidenti u se nagħmel l-almu tiegħi biex nipproduċi eżitu pozittiv għal dan il-proċess, Sur President. Grazzi. Grazzi. Grazzi tal-kommenti tijak. Xad biss nkellem nsemmi nsi ħaġa waħda li importanti nixtieq ngħid eh, lil hija tal-membri għaliex eh, din dan il-punt huwa fuq l agenda għaliex Optin huwa fil-fatt eh, jekk ikun ta' suċċess kif nisperaw ikun parti mill-kwistjoni tal-Kunsill iżda dan għandu impatt leġislattiv, nuqqas supplementazzjoni għandu impatt leġislattiv, u hemm impatt eh, loġistiku, impatt eh, budgetarju għall parlament għalhekk hemm ċert interess parlamentari f'dan il-punt. U għalhekk dan il punt eh, jirbot mal-protokoll tal-agenda 36 rrit nġistifika għaliex dal-punt qed fuq l-agenda nsemmilkom li qed fuq l-agenda għal raġunijiet leġislattivi u ta' protokoll tal-Parlament u mhux minħabba xi raġunijiet politiċi. Sofi. Grazie, Sur President. ħana mela ċara xin il-pozizjoni tagħna tiegħi. Jina ma toġobnix l-idea ta' opt-out, ma toġobnix din isħobija ta' tażel int pajis li mhuwiex parti minn Schengen, issa se joħroġ ukoll joħroġ ukoll mill-kussjonijiet tal-politika u tal-ġustizzja naraw pajis li mhux qed jikkopra fuq diversi livelli. Issa qed nara għandna li għandna l-għażliet ta' opt-back in Il-sur Dimera kien ħafna iktar diplomatiku minni, fatt ħafna nies huma aktar diplomatiċi minni. Jina qed ninkwieta dwar il-koerenza tal-politika tagħna. kal il-proċess ta' teħi ta' deċiżjoni tagħna dan hemm għandu impatt leġislattiv iżda għandu impatt ukoll fuq kif naħdmu aħna. Għaliex kif taħ jaħdmu l-affarijiet fost il-kollegi, kana kollegi illi qed jiddeċidu fuq kwistjonijiet illi l-pajjiż tagħhom mhux parteċipi fihom. Diġà kellna dan il-sitwazzjoni f'mandati oħrajn fil-Kumitat Ikon fejn ġi suġġeritu fortunatament din ma ġietx adottata illi jinħoloq kumitat separat fih dan il-Parlament Ewropew li jkun eh, kompost minn membri ġejjin mill-żona euro. X'għamlu l-istess għal-Komitat Libe? Kif dan jaħdem fil-prattika kif ti pulizija ħasser ikollok lista fuq eh, fuq desk tiegħek eh, fejn ngħidu fejn naraw fuq li moqs ma tikkopraw fuqhom fuq li mle kif jaħdmu l-affarijiet. Il-nies mhux jkun jaqfu fil-prattika fejn l-Unjoni Europea għandha kompetenza fejn le fejn applikaw id-drittijiet ta' fundamentali fejn le. Jina minniex kontenta fil-situazzjoni nifhem illi ma nistax nbidilha waħdi, issa nixtieq ngħid hawnhekk illi minniex kontenta bis-sitwazzjoni u jien nixtieq li kieku kien hemm blok fuq l-opt back in. Titkun maqut bisħieħ qed tgħid illi titkun tkun eh, involut f'kollox mela pparteċipa fakt tagħmel dan. Jekk inti serja, jekk inti tkun serju dwar li niġġieldu il-kriminalità u min jagħmel u l-kriminali, mela ipparteċipa da ma jqogħdux ehm, jiġġieldu ma jqodux jgħidu ġiri kull parteċipi ġiri le, le jgħabdu jgħamlu krimina l-reati ikun fli ma jkun pajjiż, allura għaliex ma nix kooperaw aħna biex nġildu l-om mod holistiku. Timothy għal illi forse għanna nirdu l opportunità sabiex neħilsu minn dispozizjonijiet eh, li mumiex eh, validi, ma tonx validi. Di ta' minn ċinika għalix jekk kien pajis wieħed li ilu jibbotta għal-iktar u iktar miżuri f'dan il-qasam fil-qasam ta' sigurtà u u għarren unit u għandu dritt li għamel dan, iżda jew tilab il-logħba jew le, mhux tmur minn estrema għal ieħor. Ma siex għandu jkun hemm opt back in għal settur tal-kooperazzjoni fil-qasam tal-Pulizija u l-Ġustizzja, ejja sempliċement naħdmu l-kol fl-imkien ta' sekk. Grazzi ħafna Sofi. Kif għatint is sirti għazda għal dan mod kemm xejn iktar diplomatiku mis ċert li eh, verżjoni li preferi. Nasab li dan id-dibattitu nista' nagħlqu Grazzi tal-kontributi tal-kon. Issa dan il-punt ridna nsemmu fil-Parlament eh, għal reġini li semmejt. imxu se kollegi, grazzi tal-li supportejtu maħna. imxu, issa, għal punt numru 8 il-protezzjoni tal-individwi meta nitkellmu dwar proċessar ta' data personali u il-movement ħieles ta' dan il-data skont il-regolament dwar regolament ġenerali dwar protezzjoni tad data. Jan Awqiet. Kollegi, sabiex nagħti introduzzjoni ta' malajr u mbagħad eh, saqsil sabiex tkellamu. Għanna il-riforma il-pakket tal data tal-protezzjoni tal data taf li ġi fil-fat eh, adottat fil-ewwel mal-ewwel qari 12 ta' Marzu tal-2014 minn maġġanta kbira u issa għandna eh, Sur Albert ħajtina ftit informazzjoni dwar l għadda ta' dan il-fajl palessa. Um, Bat ternat il-kelma li Shadow Reporters u l-membri tal-Libe Anassur Kirkop, Cornelia, Ernst, daw kolom ma prezenti. Nat il-kelma li Jan l-ewel. Timothy ħaj għal din għal dan il-punt. ħatija Għandek la. Tajib, Skużani, kollegi, qed nagħmel dialogu ma' kollega li tiela. Sir Kirk, eh, Sir Kirk il-kelma Sir Albrecht. Grazzi Sir President, jiena nixtieq nibda billi nispjega lilkom il-kol mifejn tlaqna eh, fuq din ir-riforma tal-protezzjoni tad-data għaliex xi kultant eh, fuq il-perjodu tax-xhur konna nistana l konsil u nsejna fejn konna wasalna fuq dan il-proċess. Bdejna billi sejjaħna għamilna sejħa l-Komissjoni sabiex tagħmel reviżjoni tal tal rekomendazzjoni 95-46 dan kien eh, fuq protezzjoni tad-data u għamilna sejħa għal revizjoni sabiex ikun issaw naħolqu standard wieħed għal protezzjoni tad-data, standard oli illi jibda mill-livell ta' 95, mod partikolari meta tkun dwar id-drittijiet tal-bniedem, dritt eh, ta' tħassir tal-informazzjoni fuq l-internet, eh, dritt ta' trasparenza u li li kolna mekanizmu ta' infurzar trasparenti għall-autoritajiet f'qafas uniku. Dak iż-żmien ma konniex qed nagħmlu differenza bejn is-setturi, ma konniex qed distingu bejn is-setturi sabiex dawn il-liġi liġi jiġu applikati. Però mbagħad il-Kommissjoni fl-2012 għamlet il-proposta illi kienet regolament sabiex jieħu post eh, direttiva 95-46 fl-istess kam applikazzjoni li japplika fuq kollox apparti fuq settur ġudizzarju u tal-pulizija u eskludejna u koll l-osma tal-intelligenza u tal-sigurta nazjonali. U diretti, u għamena diretti koħra għas-settur tal-forzar tal-liġi għal-pulizija ġifiri minn jannar tal-2012, kollet naħdmu fuq zewċ files ġodda il maġġorza ta' dawn eh, ħdimna fuqhom mod parallel ma'kom għalhekk tal-kumitat u eh, fil waħna fil-fatt iffinalizzajna ftehim f'dan il-kumitat f'Ottubru ta' sena li għaddiet u ksibna maġġoranza kbira bazita emendi diversi li għamilna, wara li kellna numru ta' rounds ta' negozjati u ħafna laqat ma' gruppi ta' interess differenti. U aħna wkoll ivvutajna fuq li niftħu negozjati U nil-qoftim mal-ewwel qari mal-Konsil dawn il-trialogu informali qatt ma bdew minħabba il-Konsil tal-Ministri ma laħax approċ ġenerali qabel il-mandat qabel ma spiċċa l-mandat tal-Parlament Ewropew għaliex aħna għaddejna għal plan B li kienet li nivvotaw fuq il-pożizzjoni tagħna fuq l-ewwel qari f'Marzu ta' din is-sena. Minn Marzu ta' din is-sena ġifieri aħna fil-Parlament adottajna l-pożizzjoni illi għażlet il-Kummissjoni u set nistennew il-Kunsill sabiex jagħti pożizzjoni. illi għada pendenti ila sentejn u nofs pendenti proċess twil wis. U di mish ħaġa tajba illi qed indumu daqshekk. Issa aħna ma nalebda seta sabiex ngħidulhom jaġlu. Naħseb li nagħmlu u li ngħidulhom tal-darba tnejn tlieta għandha bżonn jaħdmu b'mod iktar maġġel. Sabiex inkunu nistgħu nibdew it-trialogi biex kunu nistgħu naraw l-impunti hemm bżonn jiġu diskussi sabiex nilħu pożizzjoni komuni bejn il-Parlament u l-Konsell. L-aħħar konsell informali kien xi ġimgħat ilu. Kien hemm prezidenza ġdida ambizjuża Taljana li kienet tgħid li se tagħmel l-almu tagħha sabiex tikkonkludi dan l-approċċ ġenerali mill-iktar fis possibbli. Nispera li dan ifisser li ser nilħu f'tim sal-aħħar tas-sena. Issa l-opportunità li jmiss għal kunsill ieħor u f'Ottubru u rridu naraw uh, fuq xi spiċċa bid-diskutu u x-riżultat serħu wara dan il-kunsill u jekk mhux ser nexxielhom jagħmlu approċċ jirħu approċċ ġenerali matul il-kunsill dik il-proċedura, issa fuq sustanza nixtieq ngħid illi uħut mill-problemi illi kapaċi jinqalaw jidru li ġaġew solvuti mill-pozizjoni tagħna u l-kompromessi li għamilna u iktar u iktar stati membri tirrealizzaw dan illi aħna għamilna l-istess dibattiti fuq il-kwistjonijiet tal-ambitu, il-kwistjoni marbuta mal-approċ differenti fis settur pubbliku, nitkellmu dwar l-applikazzjoni konsistenti ta' din il-liġi fil-waqt li l-autoritajiet ta' data protection jekk imsejħa one stop shop. Ovvjament hemm issu intern illi huwa l-istabbiliment ewlieni illi jagħmel rinforzar, iżda minnaħa l-oħra qed ikollna rinforzar konsistenti għalhekk l-awtoritajiet tad-data protection iridu jaqblu fuq eh, ftej fuq verżjoni waħda. U mhux ikollna 28 interpretazzjoni differenti u sfata implementazzjoni. Dik kien biss eżempju wieħed eh, fejn il-Konsil jistaw biex evitaw e, dawmin iktar iħarsu lejn ix xol li għamilna aħna. Ma nidejqux kif jabdu jagħmlu copy paste ikkopjawna kalma b'kelma għaliex hekk forsi jkun iktar faċli għalihom li jilħu fi fit-trialogu. E, jkun faktar faċli u e, bejnietom u kun iktar faċli nilħu aħna ftehim fi trialogu Iżda jiena nisħaq li għandhom bżonn oppożizzjoni kemm jista' jkun malajr, di l-pożizzjoni tal-Parlament l-ġdid għalet, U fl ħar ngħid illi jiena anka konsidra nkun ċar ħafna li din il-ġeżlazzjoni kienet priorità għal Parlament Ewropew. U lesti u lesti fil-fat namlu forsi nittardjaw ehm, direttivi oħra li hemm bżonn fuqhom. fuqom sabiex nilħu ftejim fuq dan, fuq dan il-paket għalix għed kompetu ma' pajizi oħra fid-dinja. U għed insib u diffiċi sabiex nilħu ftejim. Dan il-punt ġir semma naraw li kienem naraw li anka fil-rezoluzzjoni tagħna li votajna fuqa ma Sur Moraes semmejna dan il-punti fostom il-seħa sabiex jiġu sospiżi e, deċiżjonijiet e, oħra u naħseb illi huwa għonek għan opportunita sabiex namru e, namlu pressjoni sabiex dawn regoli ġi applikati fl-Unjoni Ewropea. U anka jkun taġit għas ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna u ħerqan nisma' diskussjoni. Grazzi ħafna Jan tal-li fil-qosor għal membri l-ġodda li mhumiex eh, familjari ma' din id-direttiva li jieda stant importanti għalina. Nixtieq ngħid li din dan huwa punt il-koll nistgħu nitkellmu fuqu u rridu dan il-punt nimbutaw kemm jista' jkun il-qudiem fadlina bissa u nofs ser insaqsi l-Kommissjoni sabiex Anzi, ser saqsi l presidenza titkellem l-ewwel għal-minuta u nofs għaliex għandi lista twila ta' eh, kelliem u dawn huma kollha kollegi li kienu jaħdmu fuq dan il-dokument. Irridu li nieqfu sa' u nofs għax imbagħad għandna il-diskussjoni in-kamera. Issa Sur Dimeties mill-Presidenza Taljana. Minuta u nofs. Grazie Presidente, grazie. Grazie President, grazie l-membri kollha tal-Komitat Libe u għapjaċir li hija tawn u nixtieqilkom il-ħidma tajba dan il-mandat il-ġdid. Kemm il-protezzjoni tad-data, kemm ir regolament kif ukoll id-direttiva kif qal il-Ministru Orlando dan l-ħodu huma ta' priorità għal presidenza taljana li għakonċa bisħiħ dwar l-importanza li dawn ir-regoli għandhom għal ċittadini Ewropej kif ukoll għall imprizi Ewropej u kif ukoll għall awtoritajiet ta' regolazzjoni Ewropea li ovvjament irridu jkunu qed jistennu minnha ħatana qafas legali uniformi u ta' implementazzjoni iktar kostanti fl-Unjoni Ewropea. Pala kunsill aħna konċi bisħiħ dwar il-fatt illi nistaw naħsbu l ħana tkellmu għal żmien twil, sentej u nofs, xaħġa ħaġa simili hija li negozjati tad direttiva li qed nippruvaw intejbu ħadunna erba snin u konna qed nitkellmu dwar direttiva ġifir strument li kien jagħti iktar flessibilità l istati membri Immissa l-għażla ta' regolament li l-maġġoranza kbira tal-Stati membri fil-Kunsill jappoġġaw timponi li aħna rridu nkunu aktar preċiżi. Xorta ħażina dan jirrikjedi żmien u fuq ċertu aspetti tekniċi għandna kontributi onja ħafna, partikolarment mill-Istati membri, is-suġġetti ewlenin tal-direttiva ġew diskussi fid-dettall maħlejniex laqqas jum wieħed ta' laqat fuq dawn is-suġġetti u binna li hemm bżonn nibnu fuq riżultat tajjeb li ksibna mill-Presidenza Griega u l-Presidenza ta' qabel biex bekk nimxu lejn fażi fejn dan ix-xogħol kollu jista' jinġabar f'taqsira ta' pożizzjonijiet ta' kompromess li huma ambizjużi li fl-aħħar mill-aħħar jissarfu biex jagħtu għamla lill pożizzjoni ta' Kunsill fuq dan l-istrument Hemm ħafna suġġetti miftuħa li huma importanti għandna l-kontribut tal-Istati membri kollha li blaraq ta' ġbinhom ħadmu fuqu ħafna drabi suġġetti diffiċli b'amministrazzjoni differenti u ħsibijiet differenti u femijiet differenti. Issa nittamaw li nagħmlu qabża l kif ġara bil-Presidenza Griega fuq l-approċċ parzjali ġenerali fuq il- kawzi internazzjonali, l-Presidenza Taljana sa tixtieq bil-mod il-mod twassal biex l-Istati membri jfasslu test li fuq u nistgħu naqblu. Jiena, President, nippermetti li ma ngħidx eżattament li ma data ser ikun hemm, ma naħsibx li huwa fl-interess ta' leġiżlazzjoni tajba li nitkellmu dwar il-Kunsill ta' Ottubru u Kunsill ta' wara. Il-Kunsill qed jaħdem fuq dan il-qasam, qed jaħdem tajjeb, il-Presidenza Taljana ħatati l-almu tagħha, u l-enerġiji kollha u għedu mhux biss illi narfu l dan il-Parlament u naġġornawh kull fejn hemm bżonn fuq kif qed tiżvolġi il-proċedura imma anke li l-Kunsill dal-waqt ser ikun jista' jibda n-negozjati mal-kolleġislatur liħor. Grazzi. Thank you. Um... Grazzi. qed tgħidilna ma tiġi tina data, però qed tissuġġerixxi li kulem konklużjoni. Qed tissuġġerixxi li hemm konklużjoni iżda mhux qed tgħidilna meta ħajkun hemm bidu ta' trialogu l-ebda linja ta' gwida. Għalhekk ma l sens ta' żmien. Sibt li fnuta u nofsi tina ftit iktar preċiżjoni. President, nirringrazzjak, diffiċli għaliex jiddependi fuq il-mandat tal-Istati membri. L-Istati membri u fiċ-ċar fil konsil ta' Ġunju li mhux lesti jagħtu mandat l-ebda presidenza għaliex parti mir-regolament jibqa' japplika fin-negozjati sakemm ma jkunx hemm qafas ċar dwar x'inhuma l-pożizzjonijiet għalhekk irridu nxamru l-kmien biex bekk dan il-qafas ġenerali ikun ċar u d-dimajnin kullħat minn l-aktar fis possibli. Minn ħata għana iżda jkun xol li ma jisarraf għal xejn, li naqbdu natu data, sempliciment biex natu data, jew biex nkun ambizjużi, aħna qed naħdmu biex din id-data tkun mill-aktar fis, id-data sa tmiem is-sena hija ambizzjoni reali kif hemm miktub fil-programm ta' Presidenza Taljana. Fimtu l-messaġġ m'hemmx data. Grazzi. Natu l-kelma l-Komissjoni issa u għal darba ħarek ġibkom t-kelma fil-qosor. Sur Sorstak mill-Komissjoni, grazzi ħafna Sur Sorstak jismni. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-kelma u tliet punt minna tal l-Komissjoni. Mindu vota f'Marzu il-Parlament rajna illi fil-Konsil kienem bidla fid dinamik ngħidu hekk ħassejna li kien hemm iktar ħerqa sabiex naraw il-files u għalhekk nirringrazzjaw il-Parlament eh, u għall-votazzjoni tagħhom għaliex naħsbu permezz tal-votazzjoni tagħhom għamlet dan il-file eh, wieħed ma sax tmur lura fuqu għalhekk grazzi ta' dan. Nisperaw illi fil-fatt il-Kunsil ta' Ġunju kien wieħed ta' suċċess taħt il-Presidenza Griega u rajna li kienem ċaqliq diskussjoni tajba dwar is-settur settur pubbliku bejn il-ministri u naraw il-maġġorità tal-istati membri iridu li s-settur pubbliku jibqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' regolament. Għalhekk issa r-rwol tal-Kummissjoni li jinkoraġixxi l-Kunsill sabiex jaħdem kemm jista' jkun malar sabiex jalaq il-kustjonijiet wieħed wara l-ieħor sabiex nkunu nistgħu wkoll naħdmu b'mod effettiv fuq il-kustjoni tas-settur pubbliku sabiex kol anka nista' nkun nista' nagħlqu l-punt tal-one stop shop qed jieħu wisħin fil-Kunsill u nis u nisperaw li l-pass li kien hemm taħt il-Presidenza eh, Irlandiża jinżamm sabiex nkun nista' nilħu konklużjoni fuq tal-fajl f'Diċembru. Apparti minn nkun qed nagħmlu pressjoni fuq il-Kummissjoni sabiex żomm l-approċċ eh, ta' pakkett biex bekk eh, nizguraw il-xol fuq il-regolamentu fuq direttiva jimxu u dim eh, mod parallel. Nisperaw illi nilħu nisperaw li kullem eh, data li tiġi determinata mill-Konsil sabiex il-pakket ġena jkun maluq sal-2015 u kien data dejjem toqrob fuq il depressjoni. Iva l-2015 dejjem joqrob, ma kull ġurnata toqrob l-2015, nasab li taqablu. Grazzi ħafna. Ejja naddu issa direttament għal shadows u l-koordinaturi kollegi minuta jew tnejn jekk jġobkom li mitawruhom għal minuta jew tnejn sabiex jitkellem kulħadd biex bekk nidu dieta għal fejn mexxin mbagħad nerġa' nagħtu l-kelma lil Jan sabiex jagħti eh, jagħti sommarju. Issa s-sur vos l-ewwel shadow. Grazzi ħafna. Nixtieq nibda billi nagħmel referenza għal dak li qal sur Albrecht l-ewwel Iġifiri Jiġifieri li iktar ma nistennew fl-Ewropa iktar ser ikun hemm diskrepanza bejna u bejn pajjiżi oħra u għalhekk ejja nħaffu. Nagħmel appell lill-Kummissjoni li ser ikollu li se kollha terġa' tiġi forma sa biex ngħidu hekk. Naf li ser ikun hemm eh, perjodu ser ikun hemm perjodu fejn ma tantx ikun jsir xogħol. Iżda issa ndur l-presidenza u nsaqsihom jekk jistgħu xisuna iktar informazzjoni biex narakux l-affarijiet u miex qed jimxu l-qoddim jew le għaliex inħoss li għandna bżonn standards ta' data tal-protezzjoni tad data għaliex inħoss li dejjem qed ikun hemm iktar żviluppi f'pajjiżi oħra u aħna tnaqgħu iktar iktar lura. It-trialogu trialogi għandhom tendenza li jdumu u għalhekk hemm bżonn illi nħaffu l-pass. Il-Konsil forsi jew għax forsi dan huwa regolament jew inkella forsi kollox irid ikun perfezzjonat eh, qed jieħdu ħin għandhom bżonn jimxu l-qoddim. Jekk hemm biss jekk din problema biss ta' kwistjoni ta' opening tal-clause tal-opening clause jekk hemm xi jekk il-kwistjoni jew il-problema hija biss dan il-one stop shop nishti saqsijom sabiex u jħaffu l-affarijiet, ma nsibx hemm marfi qogħdu ndumu daqstant żmien sabiex ilħu eh, soluzzjoni fuq l-aspetti l-oħrajn. Forsi il-servizzi legali jkun jistgħu jaraw kif il-klawżol introduttorji jkunu jistgħu jiġu ranġati skont il-ħtiġijiet. Grazzi tal-iktkellem fil-qosor. Xeżgħu ġdid għal-SND. Brigitte, grazzi ħafna illum stess irċifejt il-messaġġ li ser inkompli ix-xogħol ta' surduzzas li kien xadow eh, u relatur ta' din id-direttiva. Nispraw li naħdmu id fit, se kompli naħdmu id fit, u naqbel illi huwa importanti li nżommu dan l-approċ ta' pakket għaliex ma jagħmilx sens illi illi direttiva tkun fl-arja u ma jkollniex qafas ċar. Aħna qed ngħixu fi żmien fejn qed nimxu dejjem l-qudiem eh, fera diġitali u ma nistawx eh, nimxu l qudiem jekk it-triq diġitali tagħna għandha ħafna sinjali ta' traffiku differenti. Għalhekk ninkoraġixxi li l Taljana din il-Presidenza kważi weditna li l-affarijiet jimxu l qudiem iżda bis a regolament minix mish minix daqsek ċerta kux hemm daqsek il-qudiem fuq id-direttiva. Nispera nimxu l-qudiem fuq it-tnejn sabiex nimxu il qudiem fuq l-aspetti bħal suq digitali, TTP. Grazzi ħafna. Ix-xedo għal-għaldej is-Sinjura Intveld. Grazzi s-Sur President, għetkellem fil qosur memx wis xenejt f'dan l-istadju rigward iż-żmien kieku jiena ċinika li minix kont nixtieq li l-Kunsill idum għaliex iktar ma jdumu jiddeċid biex jiddeċidu iktar jkun hemm kazistika illi fil-fatt eh, tappoġġa l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew mhux iktar kunsill ovvjament ma rridx ehm, ma rridx eh, nippreċudika l-pożizzjoni tal-Kunsill Iżdu għandhom tendenza nflok jisaxħu l-pożizzjoni Tana, dak il-ħidma tagħna huma idajfuha. Ma sax nifhem għax jagħmlu dan, sakemm ma jridux issaħħu il-pożizzjoni diġà teżisti u kieku aħna nilqawha dan, ma sax nifhem għax għandhom jindumu daqshekk jiddeliberaw jekk iridu jdajfu iktar u iktar il-xogħol minna, għax ikolli nammetti li għalkemm jiena e, għal-kem jina segwejt il-xol ta' sur Albrecht għatpoġġajt e, il- il-kompromess tal-Parlament bċerta bċerta dwejja għaliex xtaqt li noħorġu b'direttiva regolamenti jkunu iktar b'saħħithom. Ma nextiex li din il-pożizzjoni tiġi mdajfa, il-Kunsill qed jersaq il-pożizzjoni tagħna u mhux jersaq iktar il-bot, għalhekk nirrakkomanda lil kunsill sabiex jaħdem passi maġġar sabiex u sabiex jqarreb li nifsu l-pożizzjoni tagħna. Grazzi Sofi, Cornelia Algue. Iva, President. Mela, naħseb li mxejna ġminna f'dan ix-xogħol inna l-bosta snin nargumentaw u forsi iktar snin mill-li naħsbu li inna nargumentaw. Iżda wasal il-moment li ngħidu issa daqshekk u l-Kunsill jaħtieġ jaġixxi. Wa frankament skandlu nibqaw nasejrinek jisu l-Konsil qed ipinġi stampa li laqqas bissem data taftuħ ta' dan ix-xogħol dan huwa l-inqas li għandna li għanna bżonn biex niftħu trialogi eċetera. X'bikun qed jagħmlu ma jwebsu rashom dawmu l-affarijiet u hekk qed jiġri U għalek huwa dizappuntanti dak li smajna mill-Kunsell, anzi pjuttost patetiku li noqogħdu nresqu dawn il-mistoqsijiet, mistoqsijiet supplementari, u mbagħad ikonna tweġiba pjuttost kriptika li ma tantx tasar sar toħroġ xejn minna, għal daqstant ma naħsibx li dan huwa aċċettabbli. Imma nixtieq infakkarkom li s-Sur Juncker stess għal bosta modi li għal TTIP m'għandniex bżonn l-integrazzjoni għal protezzjoni tad-data għaliex għat TTIP il-każ huwa li l-standards Ewropej jridu jinżammu, it-TTIP irridu nħarsu għam għalek m'hemm bżonn. L-istess japplika għall-NSA. Ekkon edna, imma d-dinja qed iddiħaq bejna għaliex inna d-dajim dan il pakketta ta' protezzjoni tad-data għal snin u l-Kunsill isu qed jingħalaq f'qoxortu ma jibdel ma jċedi xejn il pożizzjoni tiegħu. Hemm ħafna għanijiet fej għan raġunijiet għanna naslu għal din il-leġizlazzjoni, u għalek nitlob il-Konsil li tina minn tal-inqas data taftu għal dan it-triologu u mux joqot iġebbet l-affarijiet u jkompli li jitlajja u jdowem l-affarijiet. Grazzi. Mora xtaqt titkellem? Iva? Le? ma ġara xejn. Mhux qed ngħid li min ma tkellimx jew ma tarafx għall-kelma jitkellem laqas xejn. Issa ngħaddi l-mikrofonu lil Joseph. Skużawni, Brigitta nsimis. Skużawni. Min qed jaħseb li ħankun qed inxeqleb kontra l-grupp tiegħi, kontra interessi tal-grupp tiegħi. Skużawni t tor tiegħi. Skużawni, Brigitta u għalli l-koordinaturi telqu biex jaqbdu l-aeroplan u inti l-unika li fadan. Skużani, etta fil-laqa tal-koordinaturi li jien dejjem hemm, dejjem preżenti. Inti l-unika koordinaturi li baqa hemm apart il-kollega mill fdd Naqqas mill-ħin tal-kelma tiegħi, President. Le, le, mis naqqas lek. Nibda b'kwotazzjoni. Kelli l-klim imma ma rajtx x'kien it-twemmin. Isu l-Kunsill għandu bżonn ħafna ħin għax ir-regolament u għalhekk hemm bżonn ikunu diligenti. Ma jiddispjaċini, il-ħin skorra ma fadlinni iktar ħin u il-Kunsill suppost f f'stadju aktar avvanzat u kieku hekk qegħdin kieku maħlux ġemat sħaħ li ma jridux regolament Għax din hija problema vera, l-Kunsill ma jridx dan ir-regolament u l-Istati Membri Ewropej għadhom ma ntebħux illi għanna bżon regolament, għanna bżonnu għaliex għanna bżon standards uniformi fl-Unjoni Ewropea u fis-swieq Ewropej. U ma stessa jaħtieġu dan il-punt u għalhekk insemmi li ħajkonna skadenza sal-2015. Le, il-ħin skorra, il-ħin qed jafas issa, l-affarijiet qegħdin qudiemna u issa jisna qegħdin f'dinja kompletament differenti Le, aħna inna nitkellmu fuq dan affarijiet u memx ħin aktar għal paroli. Il-ħin spiċċa għanna bżon arranġament tal protezzjoni tad dejta għalina stess għal ċittadini tagħna għal kapaċità tagħna biex ikunu nistgħu negozjaw mal-pajjiżi terzi barra mill-Unjoni Ewropea u naħtieġu direttivi sabiex ikonna xi ħaġa fil-qasam tal ġustizzja għarridi ridikollu li ngħidu li dan jaqa' f'idejn l-Istati Membri. Dalgħodu konna qed nisimaw dwar il-kooperazzjoni bejn il-Pulizija u l-Awtoritajiet tal-Ġustizzja fl-Ewropa, imma x'regoli applikaw? Isu kulħadd jimxi għar Ikunem Ikun hemm parti minn investigazzjoni, meta ikun hemm starriċ ieħor, dak li jkun ġebbet minn hemm, ġebbet minn hawn kulħadd jagħmel li jrid u jiffettillu. Dan mhux aċċettibbli għandna bżonn id-direttiva, għandna bżonn dan ir-regolament u din is-sena għandna bżonn nibdew in-negozjati kif suppost. Boni umbad Joseph. Juan l-ewwel. Juan Fernando. Grazzi Claude, peress li l-ħin qed jafas ħanżon fil-qosor. L-ewwel punt li nixtieq nagħmel huwa dan rridu nkomplu l-kontinuità tal impenn tal-Kumitat Libe għal dan il-punt tant rilevanti, dan il-pakket tant importanti tal-protezzjoni tad-data huwa sinjal tajjeb għal membri l-ġodda tal-Kumitat Libe li jisiru mitħla ta' dawn l-affarijiet li inna naħdmu qatiħ għal snin sħaħ għal dan l-aħħar mandat u mhux għal bxejn dan għax għandu x'jaqsam mal iżviluppi ta' drittijiet li kien hemm stipulati fil-Karta Ewropea ta' dritti tal-Bniedem u anke Trattat ta' Lisbona billi nieħdu bis-serjetà l-importanza li dan il-Parlament Ewropew ikun involut darba dejjem. Ikun entità leġislattiva ta' vera, istituzzjoni ta' vera fil kwistjoni ta' drittijiet fondamentali dan huwa pass kbir qed nitkellmu bis-serjetà meta nitkellmu dwar id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej. It-tieni punt huwa li mhux biss inkomplu l-kontinwità tal impentana imma anke nixħtu dawl fuq il-fatt li aħna rajna qabel li kunem kwistjonijiet li jihdunna ħafna snin, li kunem kulħadd eh, dowwem l-affarijiet u ma wasilna mkien. Anki dan ġara fil-direttiva orizzontali tal-implementazzjoni ndaqs tal-liġi li ma waslet imkien ma ġietx implementata, l-istess japplaka għad-direttiva ta' trasparenza u l-aċċess ta' dokumenti. Snin sħaħ fejn il-Kunsill webbes rasu jena u xortu ma naslu kien. Anki jekk l-interessi tal-Kumitat Libe kienu hemm u ħdimna għatih fuq dan l-affarijiet imma ma kienx hemm laqqas u għal-ebda raġuni ta' xejn u dan japplika l-istess anki għal pakket tal-protezzjoni tad-data ġenerali. Għalhekk naħseb li aħna fil-Parlament Ewropew għanna nagħmlu l-almu tagħna biex nixħtu dawl fuq dawk l-istati membri li qegħdin ipoġġu b'satin fir-roti jew ixekklu il-finalizzazzjoni ta' dan il-patt qed jippruvaw jimblokkaw il-pożizzjoni komuni. Hemm bżonn li jkun hemm punta tluq bl-approċċ ġenerali u bekk għandna nsiru aktar metħla tal huma l-kwistjonijiet. Ta' bilħaq, il-regolament jider li hija l-ikbar ħaġa. Iżda, id-direttiva hija ħaġa kbira anke l-Istati membri. U hekk ħaġa tajba li issa ġejn iktar qrib ta' xulxin bħala pożizzjoni biex nkunu nafu speċifikament li huma il-punti ewlenin ta' regolament imma l-istess għandna nagħmlu bid-direttiva biex nkunu nafu eżattament li huma il-punti li rridu nsibu tarfhom u bekk l-affarijiet jibdew mexin u niżguraw li l-Parlament Ewropew ikun qed isegwi mill-qrib ħafna x-xogħlijiet tal-Kunsill biex bekk it-trialogi jimbdew mill-aktar fis possibbli. Iktar ma naslu malajr tant l-aħjar. Din hija leġiżlazzjoni li waqfet u mhix ħaġa ħażina li qed infakru kollegi kif sviluppaw l-affarijiet. Issa s-Surboni. Iva, President, jena membru parlamentari ġdid, imma kont għal dawn l-aħħar sena nofs il-Ministru responsabbli għall-amministrazzjoni u digitalizzazzjoni. Ħdimt fil-Polonja fuq din id-direttiva u regolament u nemmen li dawn huma parti mid dokumenti ewlenin li għandha tfassal l-Unjoni Ewropea. L-ewwel qabel kollox hemm żewġ konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew minn Ottubru tal-2013 u dik tal-programmar tal-kompeti tal-Kummissjoni mill-2014 tal-2019. Qed jgħidu fiċ-ċar li s-sena 2013 hija data ta' skadenza biex tiġi adottata din il-leġiżlazzjoni dan ir-regolament. Barra minn hekk hemm ukoll il-punt ta' aċċettazzjoni tal- FTA, ftejim ta' kummerċ l isma l-Istati Uniti, qabel ma' nibdow nirregolamentaw it-trasferiment ta' data u r-rekwiziti fl-Ewropa għal protezzjoni tal-privatezza. U mhux importanti xiex ikun flima dokument, imma importanti li waslu l-messaġġ lill votanti tagħna nħarsuhom. Jekk irridu li l-Ewropa ikollha vantaġġ kompetittiv fis-settur tal-proċessar tad data li huwa tant neċessarju f'bosta oqsma rridu naslu għal bil. Rridu naslu għal konsensus anki biex ikun hemm interfaċċa interface bejn iċ-ċittadini u l-istennijiet tagħhom u l-istennijiet tas-soċjetà ġenerali. L-impenni għall-2015 u l-implementazzjoni tagħhom ħajkun test biex naraw x'kredibilità għandhom l-istituzzjonijiet Ewropej li tinkludi l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni. Għal daqstant, hemm bżonn ta' skadenza ċara, speċifika, kalendarju ċar u għalhekk ma nistax nifhem ir-rappreżentant tal-Presidenza Taljana kif tkellem dak il-mod li qisu qed jevita milli li jistqarra jistqar skadenza ċara. Forsi ntawlu l-affarijiet ma nistax ngħidu meta ħajispiċċa dan ix-xogħol. Interessanti nisma' minn kollega ġdid li kellu esperjenza f'qasam simili fil-kostituenza tiegħu kienet kien kontribuzzi ħafna. Għanna tixtieq titkellem ukoll fil-qosor, imissa Joseph kont tkun l-aħħar kellim imma issa għandna lista li estendejnija. Joseph. Weidenholzer. Ikkjoġbok. Grazie ħafna, President. Naħseb li din id-diskussjoni kollha hija waħda li dispjaċini li saret għax is-soltu nitkellmu dwar prassi tajba, imma dan assolutament mhux eżempju ta' prassi tajba, anzi laqqas xejn juri li l-istituzzjonijiet mhux qed jaħdmu kif suppost flimkien u isu l-affarijiet mhux qed jaħdmu. U l-affarijiet mhux ser jaħdmu jekk ma taħsibx spirtu komunitarju jew f'kuntest tal-liġi komunitarja, imma toqgħod taħdem intergovernattivament. U kien ta' staġib ukoll jekk tħares lejn id-diskussjonijiet li seħħu fl-industrija. Kien hemm ħafna A fira f'Hanover fil-Ġermanja fejn is-settur tat teknoloġija informatika kienet jgħid vuċi waħda li għandhom bżonn urġentement protezzjoni tad-data uniformi. Kenna stqarrijiet ċari dwar kemm hija meħtieġa l-protezzjoni tad-data ġenerali, imma mbagħad aħna bħala leġislaturi rridu nkomplu ma' dan milli naqdu dmirna. U dan jisorprendini li wasalna f'dan il-punt issa u jikkompli jisorprendini l-fatt li l-Kunsill qed ikompli jgħid l-istess mod li qed jitkellmu informalment ma' turi differenti imma fl-istess ħin imbagħad jgħidu li m'għandhomx idea kif l-affarijiet jaħdmu globalment. U għacċar li aħna għamilna xogħolna fil-Parlament Ewropew u naħa l-oħra ma tantx. U dan jisorprendini għaliex huma l-istess nies li jistgħu jaqraw il-gazzetti faċilment u jarawx qed jiġri madwarhom. U għalhekk huwa pjuttost Trump li dawk li ddeċidew dawn l-affarijiet fil-Kunsill issa mhux qed iżommu ma dak li ddeċidow. Issa fidejn l-Istati Membri qed jgħidulna imma naf li hemm stati membri li jridu soluzzjoni rapida kemm jista' jkun. U għalhekk ikun interessanti nkunu nafu liema stati membri qegħdin ikaxkru saqajhom, liema qegħdin idomu l-affarijiet u liema qegħdin jilagħbu din il-logħba partikolari. Naħseb illi din it-tip ta' loba mhux politika, din il-loba li tkun kontra l-politika qed toħloq b'saten fir-roti għal futur digitali fl-Ewropa u hemm bżonn insibu tarfa. Naħseb li jekk naħsbu fuq il-proġett Ewropew b'dan il-mod nkunu qegħdin qed tkun qed jiswinna kontra. Grazzi Ana Gomes. Grazzi President. Ta' bil-ħaq ikun interessanti jekk impenji li għamlet il-Kummissjoni imma anke l-Istati Uniti bl-Avukat Ġenerali jitwetqu. Jekk dan ikun il-każ jurina jekk ta' bil-ħaq hemmx qbil jew xi forma ta' qbil. Iżda kif huma l-affarijiet bħalissa, mill-kliem ma nistgħu nafdaw xejn, irridu naraw l-affarijiet bil-fatti bajnejna. il kunsell qisu qed imur lura fuq dak li nksibna u rridu naraw eżattament ser joħroġ minn dan kollu. Jien ma naħsibx illi f'dan il-kuntest hemm din iskadenza li semma l-kollega Boni li hemm isu kalendarju Amerikan ma taħsibx li tiswinna favorina jekk noqogħdu nimxu lura ma se nasol li mkienu ma se naraw wisq sviluppi. U għalhekk f'dan il-każ jien nissuġġerixxi li għanna nkomplu naħdmu fuq dan id-dokument hija kwistjoni importanti ħafna l-protezzjoni tal ċittadini kollha tagħna għal l-ġirijiet tagħna imma anke għandha implikazzjonijiet għall-Istati Uniti u għalhekk hemm bżonn naħdmu aktar mhux biss mal-Amministrazzjoni Amerikana u l-kollegi fil-Kongress Amerikan iżda rridu naħdmu aktar ma' soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet simili fl-Istati Uniti li jistgħu jkunu alleati tagħna biex nħarsu kemm iċ-ċittadini Ewropej kif ukoll iċ-ċittadini Amerikani minn abbuż li kunem b'intrużjoni tal-data personali. Grazzi. Jan, forse tista tagħmel l-impossibbli, nafu li ħafna kollegi ilhom jaħdmu taw l-input tagħhom, ħadmu fuq iż-żewġ dokumenti, dokumenti relatati ma' xulxin ukoll, imma anke Joseph pereżempju nitkellem dwar l-istati membri u forsi konna xi strateġija u naraw fejn ħanimxu issa iktar qoddim. Issa kull memm issa huwa zblokk fejn ma naslu mkien, il-Kunsilla Webbes rasu, il-Parlament tal-pozizjoni tiegħu, importanti li konna informazzjoni għal kumitat libe biex naraw kif nistgħu naħdmu mbagħad Settembru. Grazzi, permetti li ngħid mill-bidu net li l-ewwel net inħoss li mill-bidu konna nafu li dan xogħol mhux qed jiġri vizavi xi pajjiż terz qed jiġri hawn fl-Unjoni Ewropea. Aħna stess qed indeġidu waħedna kif ħajkun il-qafas legali tagħna. U naħseb li dan huwa punt importanti ħafna għaliex TTIP il-ftehim transatlantiku tal-kummerċ semma u anke l-President elett il-ġdid tal-Kummissjoni ħabbar darba wara l-oħra li l-protezzjoni tad-dejta mhux tiġi negozjata f'dan il-qafas għaliex qisha qed nirrevedu l-qafas tagħna u nistabilixxu r-regoli għas-suq tagħna fir-rigward id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tagħna. Imma anke fir-rigward l-interess tal-kumpaniji tagħna stess, tal-ekonomiji tagħna stess, għaliex kif qal Josef fid-diskors tiegħu huwa punt sinifikanti li hemm zvantaġġ kompetittiv bħalissa għal kompetituri Ewropej vizavi il-kumpanijiet pajjiżi terzi li jiġu fis-suq Ewropew u faċilment jaqbdu jażlu wieħed mit 28 ġurisdizzjoni biex ikollhom kumpanija fittizja letterbox company u jkollhom konnessjoni tal-internet u jistabilixxu servizzi li joffru mbagħad fis-suq Ewropew. Dan huwa prassi li għandu jintemm u għalhekk hawnhekk fil-Parlament Ewropew tant ksibna patt u tant wiesa li kienet iżaw iż-żewġ affarijiet waħda hija ċertezza legali u l-oħra hija l fiduċa ċittadini tagħhom li l-istender tagħhom mhux ser jonqos, anzi ser jissaħħa minn banda u mill-banda l-oħra hemm ukoll l-impenċar li jkun hemm qafas legali armonizzat u unifikat fl-Unjoni Ewropea. U jien naħseb li dan ser japplika biss u jreġġi biss jekk nibqgħu għaddejjem dan il-patt. U dan isemma fiċ-ċara. Naħseb li rrid ikollna dan il-konsensus u nittama li dan ikun ukoll approċċ li jieħu l-Kunsill. Nista' ngħid biss li waħda mir-raġunijiet li fil-Kunsill kellna problemi jew bdejna nobsru li ħajkun hemm problemi ifeġġu kienet minħabba l-fatt li kien hemm kwistjonijiet li ddaħlu fl-aħħar moment jisom waqgħu mis-sema. U ma kienx hemm iktar l-idea li nsegwu il-leġizlazzjoni u l-qafas legali ma nkomplu naqsmu l-affarijiet. U dan meċa kompletament fil direzzjoni opposta tal-Parlament u l-Kummissjoni fissem il-Parlament. U kien qed jixħed daw li kraħ fis-sens ta' artiklu 8 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali li kien ifisser li m'hemmx proċessar ta' data personali mingħajr jew il-kunsens jew inkella bażi legali liġi li tiddiskrivi interess leġittimu għall proċessar imma jista' jkun hemm interessi ta' proċessar ta' tip ta' data din hija kontra waħda mill-linji tal- ehm, riżoluzzjoni tal-Parlament ta' Lulju 2007. Jekk aħna waqfu dawn il-proposti li ikunu zgarraw għal kollox, naħseb li bekk nkonna l-opportunità li ntemmu mill-aktar fis possibbli anke fil-Konsill u iva ta' belħaq kien hemm erba' snin għad-direttiva 95-46 ma dakim kien bidu sal-aħħar u l-Kummissjoni faslet proposta ġdida mill-bidu net. Dan għanna nizommu amment għaliex għanna proċedura ġdida fil-Kummissjoni issa. Kif qal Axel Foss u oħrajn, għadna bżon trialogu xorta waħda u Iva jekk taqbad u tieħu l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fil-Kunsill Ewropew forsi Nista' naċċetta erba' snin, imma jekk nipprova naqtam naħseb li l-affarijiet mhux se hekk. U għalhekk irridu ninġabru madwar mejda flimkien, naslu qbil u nistgħu naslu qbil biss jekk nagħmlu trialogi. Dan huwa l-punt. Irridu nitkellmu dwar is-sugu għaliex hemm punti li nistgħu nitkellmu fuqhom aħna miftuħa dan għadnieh darba wara l-oħra, rridu nelbu l-kwistjonijiet pendenti u miftuħa naħseb li nftemna ħażin ħafna anke fil-bidunet, dan nafuh, nafu li aħna stess kellna nitalmu fuq ħafna kwistjonijiet għaliex din il-kwistjoni dan is-suġġett huwa tant komplikat, emmijiet ta' artikoli u tant punti li ħadd ma jista' jaf mill-bidunet fuqhom li huma iżda ikolli ngħid li issa wasal iż-żmien illi waslu riżultati u jekk nistgħu ngħinu aħna kuntenti li nagħmlu dan. Ma nasibx li jkun hemm problema jekk is-segretarjat tal-Libe u Claude Moraes bħala president jistieden il xi ministru jew ieħor jew ministri li għandhom xi punti xi qajmu li ma jkunux tqisu mill-pożizzjoni tal-Parlament sissa. Lesti nilqawhom fostna u niddiskutu magħhom dawn il-punti sa dan it-tant li jkun hemm il-proċeduri tal-Kunsill biex bekk inħejju ruħna diġà li qed naslu l-pożizzjoni rib xulxin. Kontent ħafna illi il-Sinjura Laustin ser tkun il-rapporter għad-direttiva u permettu li najt mill-ġdijt illi dan huwa pakket tal-ina importanti ħafna li indirizzaw l-affarijiet flimkien naqbel 100% li jkun arbitrarju li ma naqblux fuq standards minimi minn tal-inqas fil-settur tal-infurzar tal-liġi. Aħna konna qed naħdmu fuq l-EIO, l-Ordni Ewropea ta' Investigazzjoni, u hija idea fejn aħna rajna li l-Parlament Ewropew kien fuq qoddim net li jgħid mill-bil qoddim li ħajkun hemm standards adottati wara fuq il-protezzjoni ta' data miżura adottata li żżid ir-rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' investigazzjoni billi kun hemm standards minimi ċari għall-istati membri. U naħseb li issa l-istati membri jistgħu jgħidu li l-Parlament u rina li nistaw ikonna kooperazzjoni msaħħa billi nafdaw l-istati membri waslu l-standards huma stess u issa jirfaw din ir-responsabilta huma. Niproponi għalhekk li mill-aktar fis possibbli wara l-waqfa tas-sajf ikonna laqa komuni ta' Shadow Rapporters, sinjura Laustin u jien, flimkien naraw kif nistaw nsegwu il-pariri li tqajmu illum u nimxu mill-aktar fis possibbli malar kemm jista' jkun. Grazzi ħafna. Ekritna eżattament strateġija komuni fuq dan il-pakket, strateġija komuni biex naraw kif nistgħu naslu l-implementazzjoni bil-kriterji bażiċi u hemm xi koordinaturi anki għal din il-laqqa ta' shadows u ħanqajmu dan il-punt fil-laqqa tal-koordinaturi biex bekk mbagħad nerġgħu lura għal xi ħaġa f'Settembru Ottubru u jista' jkollok il-laqqa ta' shadows li semmejt inti. Inti il-Viċi President għandek għaxar koordinaturi u taf dan il-punt t-tattendi u xek. Ġifiri jem komunikazzjoni kompleta li jem eħtijġa u hija priorita. Tajjeb. Tajjeb wis, grazzi kollegi tal-li zammejtu mal-ħin, erġajna fil-ħin, tajjeb ħafna, grazzi tal-attenzjoni. Il-punt li jmiss bil mal-koordinaturi u l-kommissjoni hija punt in kamera, ġifieri mhux imxandra fuq l-intranet u l-internet u għalija dan ifisser sofi ta' tinix dik il-ħarsa imma dan ifisser li l-membri biss u l-impjegati tal-grupp jistaw jattendu. Jek jużukom. Sophie, don't give me a hard time. It's my first day. You know tikkomplikaw li xogħol kull ma tfadallek ħames snin oħra nixtieq ngħid ila li issa jina ma naqbilx b'mod sħiħ mal-kwistjoni ta' safe harbor li tiġi diskussa fil-kamera, in kamera, naħseb li dan il-komitat għandu jisaqsi l-kommissjoni biex jiġustifika bil-miktub ila li dan jista' jkun f'konformità mal-kasistika f'rigward ta' trasparenza. U rrit ikun hemm biss konfidenzjalità jekk ikun hemm ġustifikazzjoni xirqa u jiena mhux qed narebda ġustifikazzjoni, mhux qegħdin jinnegozjaw, mhux qegħdin jagħmlu liġijiet, jiena ma naqbilx badan u nitlob li jkun hemm ġustifikazzjoni bil-miktub mill kummissjoni fil-fatt għandi f'anticipazzjoni tal-moment jekk ix copy u paste Sofi, Sofi Tajċek. Din hija verżjoni għalija punt naqra iktar serju dan diġà tkellmu dwar il-koordinatura li qed nagħmlu huwa qed nagħmlu eċċezzjoni fuq is-safe harbor għal din il-laqgħa partikolari iżda f'Settembru settembru ħajkonna guidelines għal dak li mandux ikun in kamera. Per eżempju, għal din il-laqa, ħassow li il-parti ta' Safe Harbor ma kienix tiġi diskussa in kamera iżda dwar dan il-punt f'dan din okkażjoni partikolari bħala koordinaturi ħasinna li nistgħu nagħmlu hekk iżda iridu iktar linji gwida stretti sa' Settembru din kienet id-deċiżjoni tal-koordinaturi fil-fatt qed nieħdu dan bis-serjetà ma nixtu ma nixtiqux ikonna sitwazzjoni kontinwa dwar dak li hija inkamra il għaliex din taf tkun problema jekk nista' nispiċċa partikolarment dwar il-punt safe harbor jekk dan għandu xikun safe kamra jew le fil-kamra jew le jiena nissimpatizza ma dan għandna bżonn ta' linji gwida il għaliex ma nixtiequx li dan ikompli għal mandat kollu kemmu jekk tista tħalli fida jew tajt ħajkonna linji gwida sa settembru jiena nafdak iżda nixtieq ngħid illi mhux ir-wol tal-koordinaturi u kif jħossruhom ma' trasparenza trasparenza hija regola għandna trattati Għanna liġijiet ma nistawx ninjorawhom kif jidrilna dina mhix kwistjoni tiegħi, dina hija kwistjoni ta' ċittadini li għandhom id-dritt li jkunu jafu issa qed neskludu l-ċittadini dak sur President, sa kemm qed tissimani iżda mhux tajjeb li ngħidu il koordinaturi koordinaturi jistgħu jgħidu dan. irrit ikun hemm ġustifikazzjoni. Nieħu responsabilta għal deċiżjoni li ħadu u se jkollna linji gwida għal laqa ta' settembru għal kumitat kollu hu tajjeb. Nistgħu nipproċedu jekk iġobkom. Nipproċedu. L-idea kienet mhux biss inħawdu il-membri l-ġodda,